Good afternoon, dear colleagues, we will start. Fil-wara nafsinar tajjeb, kollegi, ħanibdew il-Komitat eh, laqda l-Komitat Interparlamentari fil-Jum Internazzjonali għall-Eliminazzjoni ta' Violenza kontra n-Nisa 2017, il-Konvenzjoni ta' Istanbul fuq il-Violenza kontra n-Nisa fuq livell nazzjonali u tal-Unjoni Ewropea. Nkompli issa bil-Litwan. Jena kontenta nati meħba lill-membri ta' 15 il-parlament nazzjonali differenti, saħan sitranki mill-parlament ta', ta Norveġa għanna delegazzjoni tal-Assemblea Parlamentari tal-Konsil tal-Europa. Aħna kontenti illi għanna din l-opportunità illi konna skambju ta' idejat ma'kom palma tafu il-ġlieda kontra il-violenza uh, fuq in-nisa hija xi ħaġa li hija verament importanti għalina. Aħna bdejna wkoll eh, proċedura għal ratifikazzjoni tal-Konvenzjoni ta' Istanbul. L-Unjoni Ewropea diġa affermat din il-konvenzjoni imma għada trid tieħu deċiżjoni dwar ir-ratifika tagħha. Il-Parlament Ewropew Jemmen illi il- li wieħed jidħol eh, eh, din il-konvenzjoni u għappass import din il-konvenzjoni fil-kontest ukoll tal-ġlieda kontra l-violenza fuq in-nisa. Aħna f'Settembru organizzajna laqa fuq l-evalwazzjoni tal-progress illi sar f'dan ir-rigward. Illum aħna nixtiequ nissimaw il-pożizzjoni tal-Parlamenti Nazzjonali. Issa ftit kummenti dwar kif se naħdmu rrid infakkar il-parteċipanti li hemm interpretazzjoni bil-lingwi uffiċjali kollha, ħlif id-Danis u l-Irlandiż. Infakkarkom ukoll illi din il-laqa hija web streamed fuq l-internet. Nixtieq illi il-kellima kollha jitkellmu fil-qosor jekk hawn xi ħadd illi jixtieq jintervjeni, allura mela jekk joġobkom imlew il-formuli illi uh, għandkom dimkom u e, għatwom jew l e, uxxira jew inkella l xaħat li jista' jgħaddihom bat lis-segretarjat mela ħalli nibdew bl-ewwel punt l-ewwel panel il-Konvenzjoni ta' Istanbul, il-ratifika u il-monitoraġġ. il monitoraċ monitoraġġ Nisimaw l-ewel minant il-Sinjura Longback u wara il-Sinjura Blondin Molaħ. It-nej jirrapprezentaw l-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-sessi. Għandkom seba minuti. Uh, President, grazie ħafna l ewennet għalina hija okkażjoni importanti ħafna u moment mhux biss sabiex niltaqa' ma' membri tal-Parlament Ewropew manka l-Parlament Nazzjonali. Ummur l-ura l-2013 meta l-istitut tagħna li kien ilu nfetaħ santiju nofsi pubblika l-ewwel proposta dwar x'tista' tkejjel viżavi violenza fuq in-nisa u kellna kollox vojt laf dak iż-żmien. Il-mistoqsija kienet għaliex ma kienx hemm dejta li nistgħu niparagunaw li kienet disponibbli jew minħabba li violenza kontra n-nisa hija kemm il-kawża ta' diżugwaljanzi bejn il-ġeneri minħabba li seta tal-irġiel fuq in-nisa hija waħda mir-raġunijiet eh, u anka konsegwenza ta' diżugwaljanza. Meta ħejjejna t-tieni edizzjoni tal-indiċi, ġa kellna xi data li għadha l-unika data disponibbli minn sarriċ tal-Aġenzija provajna naraw il-violenza ta' nitt tibxi tfisser. Dis-sena mxejna ħafna l-qoddim, parzialment meta nanalizzaw kif nistaw nejnu l-Unjoni Ewropea sabiex twaqqaf setta miżuri ta' kejl sabiex jitkejjel il-progress vizavi l-Konvenzjoni ta' Istanbul. U anka forum speċifiċi ta' violenza li huma importanti u li nistaw inkejlu dan qed nprovaw namlu imma diffiċ diffiċli tkejlu. Għanna bżon impenn politiku, għanna bżon ftejn, u ma nistawx immorru l-linin. Jekk illum ma minna stariċ pal dan, il-level ta' disclosure kien kun iktar għoli, mill-li kien fis-servej tal-istħarġ ta' drittijiet fundamentali, xin nisis qed titkellem dwar dan. Il-kollega Blandin ser tgħidilkom aktar ta' kif u kif qed niproponu l-inkejlu dan l-aspett u nemnu li għanna nibdew namlu dan. Grazzi, Virginia, din l-introduzzjoni, irwar nafsan rittajib il kolħat nittama li l-jum tijak ser tajib sissa. Il-jum tijaj beda passoltu, rajt l-aħbarijiet, u li tibda b'dani hija kem kemm tajba kif ukoll ħażina, Dija ħazina lix l-aħbarijiet mimlijin stejjer tal-waħx fuq kif in-nisa u l-bniet jiġu vittimizzati u anka maqtula u hija dea tajba wkoll però għaliex fajgow nemnu illi ninnotaw il-mod kif nisorġilu ma' żvantaġġati u l-inkejlu id-diżugwaljanzi u għal-ewel pass sabiex ikun hemm aktar ugwaljanza huwa pass essenzjali għal politika adekwata sabiex tiġi mfassla, implementata u monitorjata. Dan il-proċess huwa l igl li korna l-ewwel indiċi u l-qasam tal-vjolenza kien hemm il-bidonet kif qalet Virginia. Imma tħalli kollox vojt minħabba nuqqas ta' dejta. Illum se nippreżentawkom qafas ta' kif niproponu l-violenza bħala fenomenu zolat imma f'kontest iktar e, wiesa u l-qafas inkludi tliet e, saffi fil-fatt l-ewwel saff li qed tistgħu taraw hawnhekk bil-kanilla skur u hija dejta fuq l-iktar forom komuni ta' violenza kontra n-nisa. L-iktar forum kriminalizzati u violenza li fuqa għanna l-aktar data madwar il-pajzi differenti. Did data se naqduha flimkien pala e, miżura kollettiva u dan huwa mod kif nabbinaw realtajiet komplessi ma' realtajiet buċuħ differenti f'kejl wieħed sabiex nżidu l-arfin u na u e, sabiex ikun hemm monitoraġġ. Nirrikonoxxu li nifqu f'dan l-istadju mhux se jkun biżejjed mhux se jipprovdi stampa ċara bizzejiet tal-fenomenu. U t tini livell, it tini saf, indikaturi addizzjonali, jinkludu forum ta' violenza deskritti fil-Konvenzjoni ta' Istanbul, illi huma serji imma li fil-preżent mhux imkejla tajjeb. Per eżempju, il-mutilazzjoni ta' ġenitali tal-nisa imma dejn inizjattivi sabiex inkejlu dal-fenomenu b'mod li jista' jiġi paragunat għal forum oħra ta' violenza kriminalizzazzjoni mhix xi ħaġa miksuba f'sens wiesa sissa. Mbagħad għandna t-tielet livell, il-fatturi kontestwali illi jgħina nifmu ċirkostanzi fej seħ il-violenza u nifmu hemm xabta bej dal-kuntest u salima punt eh, hija l-problema ta' violenza kontra n-nisa nekk għandna l-obliki kif stabiliti fil-Konvenzjoni ta' Istanbul għall-Istati membri u jgħina dan sabiex namlu monitoraġġ ta' kif ix-xejriet fil-ġrida kontra l-vjolenza jaħdmu naraw xejriet lejn iktar kriminalizzazzjoni tal-stalking jew fastidju sessuali xiktar programmi għal minu ħatir qed jiġi implementat u dan it-mistoqsijiet għandhom bżonn tweġiba. Sfortunatament tweġibiet mhux dejjem ikonna bħalissa dan il-livell, din l-istrata, eh, diddimenta ħafna fuq id-data disponibli. Fuq il-mizuri, il-mira, dawn il-mizuri, il niprofaw niksbu riżultat wieħed li tina stampa ċara ta' violenza fi stat membru individwali bjajna nipparagonaw is-sitwazzjoni f'pajjiżi differenti anka matul medda ta' żmien. Għandna tliet miri l-ewwel li nagħtu stampa ċara tal-prevalenza, tal-vjolenza, vjolenza fizika kif kol sessuali, manka l-femicidju, pal-iktar forma ta' vjolenza estrema kontra n-nisa. Għaliex ċertu dejta mux disponibbli għal pajjiż individwali u mhux inkluża fil-kalkoli palissa. It-tieni mira inkejlu severità tal-vjolenza u l-impatt tal-vjolenza fil-ħajja tan-nisa. U l-aħħar mhux l-inqas kemm huma lest in-nisa jiddiskutu l-vjolenza. l vjolenza u xed jitkellmu fuq l-esperjenza tagħhom jew le dan jiddetermina hemm x'aċċess għall appoġġ inkluż ħarsin minn eh, aktar violenza. B'din miżura żviluppajna riżultati għat 28 stat membru skont id-dejta mill-Aġenzija Drittijiet Fundamentali. kom tesploraw l-interfejs tal-indiċi sabiex ikolkom stampa ħjar ta' kif għaddej il-pajis ta'kom f'termini tal rizultat u anka l-indikaturi li semmejt. Dil-composite measure hija minn mija sa mija, aktar kemm ikun li riżultat aktar ikun serju serja il-fenomenu tal-vjolenza. B'dil miżura li tamaw l-istan kunu ta' assistenza l-Istati membri fil-monitoraġġ tal-fenomenu tal-vjolenza f'temmeni ta' kemm serja l-problema u l-isforzi sabiex il-problema nġilduwa. Biex nagħlaq nħallikom buħut mir-riżultati li ħarġu mill-analiżi tagħna tal-qasam tal-vjolenza. l data for fuq il huwa disponibbli biss għal nofs l-istati membri. U minn data limitata u setta pajjiżi nistgħu ngħidu li kuljum tinqatel mara mill siħeb tagħha jew ex tagħha. Nistgħu naraw li għal 70% tal-vittmi ta' violenza fiżika u sessuali violenza twassal għal konsegwenzi ta' saħħa u dan ifakkarna x'inhuma ma l-ispejjeż finanzjarji u umani illi violenza kontra n-nisa edha timponi fis-soċjetajiet tagħna. Finalment, kważi nofs il-vittmi fl-Unjoni Ewropea ma tkellmux fuq l-esperjenza tagħhom ta' violenza ma' ħadd. La l-pulizija, la l-tabib lanqas il-ħabib jew ħabiba il-ħadd. Fini meta nara l-aħbarijiet l-lum il-ġurnata, nżomm dan kollu f'moħħi. Għaliex qoddim stejr ta' violenza u xida ta' violenza jiġu nifmaħħi li forsi daw ċifri qed jinbidlu u il-silenzju qed jonqos. Għalija realtà hi li nisa ma kienux qed jgħixu ħajja ħilsa mill-violenza, kienu qed jgħixu ħajja taħt is-silenzju. Ejja naħdmu flimkien sabiex dan nibdluh, grazzi. Thank you very much to Ms. Grazzi ħafna l-Sinjora Virginia Lambert u Blandin Molar għal-prezentazzjoni tagħhom. Nagħti l-kelma issa l-Sinjura Simona Lanzoni, tieni Viċi President tal Grupp Sperti fuq il-violenza kontra n-nisa u violenza domestika. Signora Lanzoni, 7 minuti, jekk jogħġbok. Grazie ħafna. U grazzi tal-istedina. Għanitkallem bit-Taljana għaliex għandi l-okkazjoni l-għamil dan għal ewwel darba u ħanużah zaħmela. Kif tafu tajjeb? Eh, dan huwa l-kejl u l-monitoraġġ tal komissjoni ta' Istanbul, il-Gremio u li huwa marbut ma' l-istituzzjoni ta' Stat sabiex ikun hemm dialogu kostruttiv fuq li ma huma l-passi li rridu jittieħdu sabiex narmonizzaw il-liġijiet il-politika u dak kollu li huma azzjonijiet ta' ġrida kontra l-violenza bażi ta' dawk li huma dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni ta' Istanbul. Fl-2016 Marzu preżentajna il-kwestjonarju il ġim fassal mill-grupp tal-gremio illi huwa kwestjonarju li inkludi l-artikli kollha tal-konvenzjoni u dal kwestjonarju ġat qassam fil-Monaco, l-Austria, l-Danimarka, l-Albanija, fil-prezent għeddin nsegwu il-Turkija u l-Montenegro. U dal-waqt, se jkun hemm monitoraġġ propju s-sena d-dieħla l-Iżvezja, il-Portugal, Franza, l-Italja, il-Finlandja u xi pajjiżi oħrajn. Il-punt importanti li l-ħakna u li għanna 25-27 notifikanti il-ħakna livell massimo ta' 25 pajs li ratifikaw dal-waqt se niftħu il-possibilita illi nwessaw il-grupp tal-grevja, il-grupp ta' esperti fil-violenza minn 10 għal 15 membru. Dal-waqt, il-grupp tal-Grevio se jitwessa u kun nistaw naħdmu aħjar sabiex nsegwu aktar pajizi. X'inhuma il- l ewlenin illi slitna mill-ewwel proċessi ta' monitoraġ. Diffiċli tajlu dan għaliex propju issa publikajna U dan tistaw sebu online iż-żewġ rapporti fuq Monaco u l-Awstrija. Fil-25 novembru nipublikaw dawk fuq id-Danimarka u l-Albanija. Huwa diffiċli għal daqstant toħloq bilanċ għabbażi terba pajjiżi biss illi temmew il-proċess ta' monitoraċ imma bla dubju linji illi ġa qed jiżviluppaw ruhom u li fuqhom iridu niffukaw vizavi ħafna punti li nsibu fil-kwestjonarju. Wieħed minnhom u dik tad-dejta? Eget kelmet fuq dan iktar kmini, speċjalment dejta amministrattiva li xtejn sabiex ikun hemm xira xieraq ta' dak li qed jiġri f'pajjiż. Dejta amministrattivi jiġifieri dejta lis settur tal-ġustizzja tal-forzi eh, tal-ordni li l-autoritat saħħa jistaw jiġbru ma jisferx ħafna flus illi tiġborhom jekk xaħat jirnexxilu jaġġorna l-mod kif tinġabar id-dejta jkun sensibli qudiem l-eżerċizzju. U fl-istess ħin dan jippermetti illi jsir li tiġi mfassla politika għabbażi ta' dejta effettiva li xnafu tajjeb illi statistika fuq prevalenza huma biss estimi. U li jkollna d-dejta amministrattiva li tassew tista' eh, eh, tintegra jfisser li nkunu nistgħu nibdlu il-politika fuq il-vjolenza fuq in-nisa. Punt importanti ieħor bl-aktar moċċar hija kwistjoni ta' due diligence, ġifiri r-responsabilità u responsabilizzazzjoni tal-livelli eh, differenti tal-istat nafu li n-nis jagħmlu l-istruzzjonijiet u sakemm ma jkonniex ftehim tal-ġeneru ta' xi problemi marbuta mal vjolenza fuq in-nisa ikun diffiċli telleb stereotipi preġudizzi azzjonijiet li xi kultant isiru biss kważi b'mod awtomatiku. U dan ifisser li mżon rivoluzzjoni kulturali minn dan ta' il perspettiva u sforz ġenerali sabiex tassew xina natwaw fuq il-livelli kollha id-dispożizzjonijiet. minn mingħajr onus kulturali ta' ċertu tip diffiċli timplementa il-konvenzjoni fil-livelli kollha. Diffiċli ssib pajjiż li armonizza kompletament il-liġijiet tiegħu għal konvenzjonijiet tal għal dispozizjoni ta' konvenzjoni ta' Istanbul. Fuq dan qed naħdmu. Imma huwa ċar li fih dan il-liġijiet imbagħad iridu narmonizzaw il-liġijiet kollha anka dawk marbuta mal-kodiċi penali u dak ċivili u dan sabiex kif taqbad battajt ikun hemm triq trasparenti u lineari. Li sibna aħna kien li hemm iffokar fuq violenza fil-qasam domestiku imma forom oħra ta' violenza diskritti tajb mill-Konvenzjoni ta' Istanbul għadhom mhumiex ikkonsidrati bħala eh, serbi sejżonga kikun hemm ifukar fuq violenza domestika, l-kwistjoni ta' tfal għada problema. Il-Grevja u l-Konsil ta' Istanbul ġew akkużati huma kontra l-familja u dan mhux vera. Aħna ma rridux naqirdu l-familji, imma aħna favur l tal-familji u min juża l-violenza fil-familja qed jeqret il-familja u il-problema teżisti hija problema li rridu l-kol flimkien niġġieldu u l-kwistjoni ta' tfal u l-medjazzjoni familjari u l-fat li tfal jiġu mbeda situazzjoniet ta' violenza jew sempliċement ma jiġux mħarsa mill violenza għada problema. Unbat għanna kwistjoni tal-immigrazzjoni li għada problema miftuħa kemm għada plendu xaqsam eh, kwestjonijiet pal mutilazzjoni tal-ġenitali tal-nisa, zviġijiet eh, sforzati, u tradizzjonijiet marbuta mal-onur. U anka kwistjoni ta' persuni li qed jitilbu l-azil għada kwistjoni pendenti. U mhux b'kombinazzjoni din waħda mill-kwistjonijiet prinċipali fejn hemm riservi mill-Istati Membri. kien ħarżu li riservi hemm anga riservi fuq kompens tal-vittmi. U dan itina stampa ġara ta' xejrit. Jena skadil il-ħin u nirrimlezzjakom. Thank you very much, uh, Ms. Eva uh, Past. Grazie ħafna. Lis-Sinjura Simona Anzoni, issa nixtieq dil kelma lis-Sinjura Eva Pastrana, il-kap tal-Help tal-Unità Help tal-Kunsil kunsil tal europa Grazzi ħafna. Grazzi lill-organizzaturi ta' din l-istedina. Jiena il-kap tal-programm tal-Konsil tal-Europa għal edukazzjoni ta' dritti umani għal professjonisti legali, marufa bħala HELP. Illum ser nitkellem fil-qosor dwar dan il-programm dwar il-kors online fuq il-violenza kontra n-nisa u l-violenza domestika, l-outreach geografiku ta' dan il-programm u il-futur tal-relazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u dan il-programm għalfejn irridu naħdmu sabiex niproteġu d-drittijiet umana. X'inhu l-help? Lan huwa li fil-fatt najnu il-professjonisti fil-qasam legali, ġifir mħalfin prosekuturi u avukati sabiex japplikaw l-istandards tal drittijiet umani fil-xol ta' kuljum. U dan namluħ permezz ta' taħriġ Is-suċċess ta' dan il-programm huwa grazzi għal żewġ komponenti. Hemm network ta' scale ta' imħalfin li ġejjin me 47 pajjiż tal-Konsil tal-Ewropa u sieħba oħra. Iġifiri, dawn jaħdmu fis soċjetajiet fl-Ewropa. It-tieni pilastru ta' suċċess tagħna huwa l-online courses li huma bxejn li huma disponibbli fuq il-pjattaforma tagħna. U issa il-ħaqna iktar minn 20,000 utent. Tistgħu taraw l-interess oli fit-taħriġ online madwar l-Ewropa. Issa għandna erba darbit iktar nies minn tliet snin ilu dawn x'qed ifittxu dawn in-nies, dawn qed jagħmlu dawn il-korsijiet ta' għajnuna. Dawn jistgħu jintużaw bħala wkoll politika eh, għodda ta' politika mill MEPs organizzazzjonijiet li jaħdmu fis-suġġetti li qed inkopru llum. Aħna fil-fatt inkopru diversi suġġetti bħal non-diskriminazzjoni, protezzjoni tad-data, id-drittijiet tax-xogħol, trattament ħażin, l-azil, il-Konvenzjoni Ewropea tad Diritti Umani, il traffikar uman, u fil-fatt kellna kors interessanti li beda xar ilu id-drittijiet ta' tfal illi beda fil-fatt id bira sabiex infakru id ġurnata internazjonali ta' tfal u il-kors illi ser nifukaw fuq l lum il-kors dwar violenza fuq il-nisa u violenza domestika. Dan huwa kors illi ġi imnidi illum u ser namlu tnedija pubblika fil-ġranet li ġejjin. Dan huwa inizjattiva konġunta bejn l-imsieħba differenti tal konsil tal-Ewropa flimkien ma' Dipartiment tal-Kwalità u l-Ugwaljanza bejn is-sessi u jina u kol responsabli minn dan. Il-vjolenza fuq in-nisa mhux biss ksur ta' drittijiet umani iżda wkoll diskriminazzjoni serja kontra n-nisa. U din il-vjolenza tista' tkun taħt diversi forom. Tista' tkun sesswali, abbuż, vjolenza fiżika, pressjoni ekonomika, l-stalking, il-mutilazzjoni tal ġenitali ta' nisa u e, eh, zwiġijiet sforzati dan il-kors għandu different, modelli differenti. L-ewwel irridu nifmu dan il-fenomenu un mbagħad nifmu l-qafas legali internazzjonali u Ewropew u nifukaw mod partikolari fuq il-Konvenzjoni ta' Istanbul illi l-Unjoni Ewropea naqdet miegħu. Irridu nelbu l-ostakoli u niżguraw ġustizzja lil dawn in-nisa. Umbat hemm ir-risposta tal ġustizzja kriminali qoddim il-qorti waqt investigazzjoni u wara rridu nilħu sentenza ġusta. Umbat hemm ir-risposta tal-ġustizzja ċivili, umbat hemm ukoll il-mekkaniżmu ta' riżoluzzjoni ta' tilwim alternattiv. Dawn il-korsijiet tistgħu jsibuhom online din hija prezentazzjoni tal-kors minn Bridget O'Lovlin li hija s-segretarju eżekuttiv tal-Mekanizmu ta' Monitoraġġ tal-Konvenzjoni eh, ta' Istanbul. Importanti illi nifmu illi meta l-Kunsil tal-Ewropa żviluppa dan it-taħriġ fuq id-drittijiet umani aħna ma konniex qed nifukaw biss fuq it-trasmissjoni ta' arfin fuq il-qafas legali, aħna ridna wkoll nibdlu l-attitudni aħna nittrażmettu wkoll ħiliet U dan huwa importanti għalhekk aħna ninkludu wkoll stejjer reali ta' vera, kazistika importanti illi iffurmaw il-ġurisprudenza Ewropeja minn Strasburgu kif ukoll mill-Qorti ta' Lussemburgu. Il-qaffas internazzjonali qiegħed hemmhekk ukoll niffukaw ukoll fuq is-sistema Ewropeja fil-Unjoni Ewropea u l-Kunsill tal-Ewropa. U bħal korsi toħra ta' help hemm interazzjoni, hemm ħafna videos hawnhekk għandna l-Kummissarju Ewropew għad drittijiet umani li qed jitkellem u jgħid kemm hemm violenza fuq in-nisa fl-Ewropa u kemm toħloq ħsara, kemm joħolqu stara l-istereotipi hawnhekk għandna wkoll il-President ta' Grevio li qed l-opinjoni tagħha u għandna xi videos minn esperti li zviluppaw dan il-kors imħallef Taljana, prosekutur Ġermaniża u imħallef Bulgaris illi jaħdem fil-qorti ta' Strasburgu li wkoll jagħti l-opinjoni tiegħu fuq dan is-suġġett. Dan huwa modjul wieħed u hekk ikunu l-modules. Dan huwa sabiex intejbu il-fejjim tal-vjolenza kontra n-nisa u l-vjolenza domestika dan huwa il-potenzjal tal-kopertura tagħna bil-ħidma tagħna fil-Kunsill tal-Ewropa aħna nistgħu inkopru 47 pajjiż. Hawnhekk jgħixu 830 miljun persuna. Aħna nadattaw ukoll approċ reġjonali sabiex inkun aktar effettivi bħal pereżempju fil-Balkani tal-Punent, fir-Russja, fit-Turkija, kif ukoll fl-Unjoni Ewropeja aħna iffukajna f'xi korsijiet tagħna fuq pajjiżi Ewropej. Sabiex nikkonkludi din il-preżentazzjoni, xtaqt biss nerġa' ngħid illi il-programm Help qed jaħdem qed ikollna aktar domanda l korsijiet u nixtieq nistaqsikom sabiex tappoġġawna sabiex nippromovu dawn il-korsijiet fl-istituzzjonijiet tagħkom, fil-parlamenti tagħkom, fil-, -parlamenti ġudikatura fl-assoċjazzjonijiet fl-iskejjel. Nixtieq ukoll nitlobkom sabiex eh, tajnu tajnuna sabiex il-Kummissjoni toffri aktar għajnuna finanzjarja għal dan il-programm. Aħna bħalissa għana żewġ proġetti li huma finanzjati mill-Unjoni Ewropea. L-ewwel fuq il-prevenzjoni tar-radikalizzazzjoni u nifukaw ukoll fuq id-drittijiet tal-ritmi hawnhekk U nixtieq li tkunu tafu illi f'dawn il-ġranet rridu naħdmu fl-imkien l-ebda istituzzjoni internazzjonali ma tista' taħdem weħda għandna sfidi dejjem qed jikbru bħal żieda tal-populiżmu, nazzjonaliżmu, il-ksenofobija, inġustizzja soċjali u ħafna kwistjonijiet oħra li rridu naħdmu fuqhom flimkien. U bekk nikkonkludi, rridu nkunu konxi li rizorsi tal-Konsil tal-Europa huma limitati il-budget jirrappreżenta inqas minn 0 fil-mija tal-budget ġenerali. U dinja xi ħaġa il parlamentari mhumiex konxi minna. Għalhekk grazzi tal-appoġġ tagħkom sabiex nipromovu dan il-kors. Nisqu mal-Kummissjoni sabiex tagħmel impatt fuq il-protezzjoni tad drittijiet umani madwar l-Ewropa. Grazzi. Grazzi ħafna, Sinjura Pastrana. Issa nixtieq nistieden lis-Sinjura Joanna Petrovska, l-President tal-Feminoteka, tal-Fondazzjoni Feminoteka mill-Polonja. Grazzi ħafna, grazzi tal-istadina, ser nibda ma tantx għandi ħin u għandi prezentazzjoni twila. Jiddispjaċina, anzi jiddispjaċini għal fatt illi l-prezentazzjoni hija bil-Pollak, però aħna qed ngħixu fi żminijiet diffiċli fil-Polonja ser nispjega l-affarijiet li xtaqt insemmi illum l-ewwel net. Ser nitkellem dwar ir-ratifika ta' Konvenzjoni ta' Istanbul fil-Polonja għaliex ma kienx ma kienx proċess sempliċi l-organizzazzjonijiet tan nisa kellhom jiġġieldu l-organizzazzjoni tiegħi wkoll kienet involuta sa mill-bidu fil-promozzjoni tal-edukazzjoni u l-informazzjoni dwar il-Konvenzjoni ta' Istanbul u kif din tista' tajn lin-nisa illi jesperjenzaw violenza u kif tista' tajn sabiex nipprevjenu l-violenza fuq in-nisa ser nitkellem ukoll dwar x'inhuma l benefiċċji tal-ratifika tal-Konvenzjoni ta' Istanbul u kif sejra l-implementazzjoni. Il-Polonja iffirmat il-Konvenzjoni fl-2015. Il President Komorowski iffirma u ila fisseħ sa minn Awwissu tal-2016. Din hija l-istampa ta' Sur Komorowski jiffirma il-konvenzjoni anki jekku kellu xi riservi. Opponenti tal-konvenzjoni għalu illi il-konvenzjoni kienet teddida għal tradizzjonijiet kulturali u reġjużi pollakki skont dawn l-opponenti tal-konvenzjoni din kienet dikjarazzjoni ta' gwerra kontra l-kultura u il reġjon Pollakka. Din għalu li seżitu l-violenza fuq in-nisa, għalu li kien iffurmar ideoloġiku ġdid tal-popolazzjoni u l-ugwaljanza bejn is-sessi kienet erezja u ma tiżistix fil-prassi il-Prim Ministru Donald Tusk dak iż-żmien tawwal il-proċess ta' ratifika tal-konvenzjoni għax ma kellhomx maġġoranza il-Prim Ministru Eva Kopac għadet li se jivvutaw favur ir-ratifika tal-konvenzjoni, però il-WIP ma kienx se tiġi imposta fuq il-membri tal-Parlament il-President Komorowski qal illi ma kienx daqstant kuntent bil-lingwaċ tal-konvenzjoni għalix ma kienx lingwaċ illi jidħol fil-morali pollakka. Dawn huwa l-vokabolarju għal jinduża fil-kuntest tas-sess u l-ġeneru. Fil-Polonja il-leġizazzjoni Eh, dwar il-violenza domestika għandha nuqqas ta' referenza speċifika dwar il-violenza fuq in-nisa u it-bniet. Fil-fatt ma tirreferix għan nisa u l-bniet bħala vittmi speċifiċi tal-violenza domestika. Hemm nozzjoni soċjali ta' ġeneru u il-fatt illi l-konvenzjoni tirreferi għal stereotipi tal-ġeneru bħala u kol xi drabi kawżi ta' violenza kontra n-nisa kienet xi ħaġa illi eh, ma tantx oġbot lill-opponenti tal-konvenzjoni il-kellima fil-fatt qed titkellem wisq eh, maġel sabiex tiġi interpretata b'mod xira. Il-konvenzjoni tirrigedi li kunem edukazzjoni fil-konfront tal-irġiel u is-subien dwar il-vjolenza fuq in-nisa l-konvenzjoni tiffoka fuq il-kawzi ta' violenza u dan huwa importanti għalina u kol fuq l-istereotipi dwar in-nisa. Din tirrikjedi li l-istati jaġixxu kontra il-violenza domestika u jkollhom font allokat. Grazzi għal ratifika tal-konvenzjoni minnaħa tal-Polonja, aħna issa għanna istruzzjonijiet ċari fejn titħol il- prosekuzzjoni ta' stupru dan huwa benefiċċju ċar tal-konvenzjoni aħna sħaqna f'dan fuq dan fil-parlament, il Raja Feċi li issa hija MEP kienet ombudsman dak iż-żmien u u huwa grazzi għalija illi U grassi u koll għall-organizzazzjoni tijaj illi issanna protezzjoni għal-vitmi ta' stupru, il-professur, anzi il-professoressa Margorzata u xara, kienet strumentali fil-bidu ta' proċess sabiex ikun hemm protezzjoni għal-vitma, għal-vitmi fil-pulizija u fil-korpi tal-pulizija, però dan ma kienx implementat mod komplet sissa. Għanna u koll helpline għal vitmi ta' violenza. Palissa hemm dibattitu pubbliku dwar il-definizzjoni ta' violenza ekonomika għaliex din mhix xi ħaġa li teżisti fil-leġiżlazzjoni Pollakka. Il-leġiżlazzjoni Pollakka jew il-programmi ta' kontra il-vjolenza lanqas għandhom referenza għal vjolenza għabbażi tal-ġeneru, memx vjolenza ta' memx definizjoni ta' vjolenza fuq in-nisa fuq il-bniet jew għabbażi tal-ġeneru. U aħna ma toġobniex din il-ħaġa u staqsna staqsejna sabiex il- leġizlazzjoni pollakka tinbidel għall-inqas fil-preambolu għandu jkun hemm referenza għan-nisa jew għall-bniet, però sissa ma mar nix nagħmlu dan. Bħalissa huwa diffiċli illi jkollna diskussjoni pubblika dwar il-konvenzjoni ġewwa l-Polonja ser ngħidilkom x'qed jiġri fil-Polonja dal-waqt. Przepraszam, ale nie słucha mnie ten. Jiddispjaċini, pero um, li għandi problema teknika. Forsi nista inħalli din l-istampa sabiħa sabiex tħarsu lejja, bat inkellimkom dwar iktar tard. Xtaqt biss ngħid illi il-Konvenzjoni ta' Istanbul ġiet mill-ewa minn ħafna awtoritajiet lokali dawk li huma favur introduċew fil-fat lingwaġġ mill-konvenzjoni fil-programmi tagħhom allokaw il-fondi għall-edukazzjoni u għall-kampanji ta' informazzjoni dwar il-vjolenza bbażi tal-ġeneru. F'numru ta' awtoritajiet lokali fil-Polonja sibna suċċess u nispera illi din iċ-ċifra tiżdied. Bħalissa għanna xi problemi tistgħu taraw in mexxej tal-Law and Justice Charinski fil-ritratt eh, f'Diċembru smajna illi dan il-partit rrit li ma jibqax taħt il-konvenzjoni. Ġew mistoqsija, saru xi mistoqsijiet, bat l-ewwel qalu le, bat qalu li Iva, qalu li Umbat il-Polonja mis ser torres mill-konvenzjoni però mis ser timplementa ħadd. Hemm diskussjoni u qed eh, tinfittxu informazzjoni. Il-konvenzjoni qiegħda taħt id-dita u probabbilment il-Polonja ma tibqax taħt il-konvenzjoni ta' Istanbul. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa nixtieq niftaħ il-kelma d-delegazzjoni u l-MEPs Però għanna 10 minuti biss għax din il penin se tispiċċa fl-erba. Nixtieq nistaqsikom sabiex iżommu fil-qosor fl-interventi mhux iktar minn ftit minuti, issa nixtieq ngħaddi il-kelma lis-Sinjura Marjela Ristidu minn Ċipru. Microphone, please, madam. Eżis kollegi. ċipru iffirma il-konvenzjoni f'Ġunja tal-2015 u għamel ratifika Ġunju tal-2016 il-Komissjoni Parlamentari ta' Drittijiet Umani u Drittijiet Ugwali bejn in-nisa u l-irġiel kalla l-war importanti fir-ratifika tal-konvenzjoni u rrid il-bżon illi nimmodernizzaw il-leġislazzjoni tagħna sabiex nindirizzaw l-obbligi illi joħorġu minn din il-konvenzjoni tkun omissjoni jekk ma semmux l-isforzi tajba li saru mill ministru tal-Ġustizzja sabiex nadottaw bil-mod il-mod l-obbligi tal-konvenzjoni il-Ministeru tal-Ġustizzja ressa eh, proposta sabiex ikun hemm votazzjoni li għandha x'taqsam ma' stalking u mal-fastidju. Skont artiklu 34 tal-konvenzjoni kien hemm ukoll proposta sabiex ikun hemm kriminalizzazzjoni tal-violenza fuq in-nisa sabiex nintegraw bisih id-dispożizzjonijiet tal-konvenzjoni fil-liġi ta' Ċipru. Għanna qafas sabiex niġġieldu il-violenza fuq in-nisa inkludejna wkoll dispożizzjonijiet li għandhom x'jaqsmu mal-prevenzjoni u miżuri fiġlieda ġlieda kontra l-violenza. Ħloqna wkoll rwol għal-pulizija sabiex tkun tista tirrispondi b'mod adegwat għal inċidenti ta' violenza skont il-leġislazzjoni ġdida għanna wkoll hotline għall appoġġ tal-vitmi. Dan jaħdem grazzi għal assoċjazzjoni għall appoġġ ta' nisa li huma vittmi ta' violenza sabiex nikkonkludi nixtieq ngħid illi sabiex nindirizzaw il-violenza għabbasi tal-ġeneru irridu nikkoordinaw lil partijiet interessati kollha dawk tal-istat u anki dawk mustatali dan huwa l-bidu u mhux jitmim. Grazzi ħafna. Issa nixtieq ngħaddi il-kelma l Sinjura Barbara Matera, membru tal-Kumitat FAM. Grazie President. Grazzi, President, skużani jekk għadni nasa li ma kont f'kumitati ħar kont qed nivvotu. Jiena ninaqat ma dawk li huma kontenti li l-Unjoni Ewropea daħlet fil-Konvenzjoni ta' Istanbul u naħseb li xogħol li jagħmel Grevio huwa indispensabbli sabiex aħna nifmu jekk il- il-dispozizjonijiet tal-konvenzjoni x'qed jiġu implementati sew mill-istati membri. Il-proċess internazzjonali huma dejjem eh, eh, twal il-gvern li jifferma fejn fuq il-drittijiet tal-bniedem biex jagħmel pressjoni anke influenza l-opinjoni pubblika ma mbagħad meta jasal il-moment tar-ratifika eh, jinsew l-impenni li ħadu is-sem 23 pajjiżi li ratifikaw din il-konvenzjoni fosthom 14 il-stat membru tal-Unjoni Ewropea, mhux se noqgħod insemmihom għax memxin, u l-14 stat ieħor tal-Unjoni Ewropea iffirmaw biss il-konvenzjoni, ma ratifikawiex il-konvenzjoni għandha rilevanza legali immedjata u għalhekk uħud mill-pajjiżi qabel ma jirratifikawha kellhom jaddattaw il-kodiċi penali tagħhom u regoli oħrajn kontra l-vjolenza. Dan sabiex ikunu jistgħu jallinjawhom mad-definizzjoni mal-impenji li hemm fil-konvenzjoni. Kien hemm xi dewmien ukoll minħabba raġunijiet politiċi u mhux eh, tekniċi bħal pereżempju l-polemika marbuta mal-konċett tal-gender u diskussjonijiet li kien hemm fuq l-istereotipi tal-ġeneru. Naseb illi kull polemika għanda titwarrab peress li l-lan ħare tal-konvenzjoni u għalli eh, tiqaf mod sot kontra l-violenza fuq in-nisa u violenza domestika mnek fil-Parlament Ewropew fil-riżoluzzjonijiet differenti li aħna votajna, tlabna lill-Istati membri biex jirratifikaw il-lum il-lum qabelada il-konvenzjoni u biex eh, issegwu il-ftejim il minnajr ebda riserva jina sa se nikkonkludi l-adezjoni tal-Unjoni Ewropea mal-Konvenzjoni ta' Istanbul għanda timxi id fit u mux tissostitwixi id-deċizjoni tal-istati membri differenti l-ewel irridu nkopru l-ambiti ta' kompetenza tal-istituzzjoni Ewropea, pal per eżempju drittijiet tal-vittmi tal-immigranti u kooperazzjoni fil-qasam legali l-adezjoni tal-Unjoni Ewropea se tejjeb l-effikaċja u l-effiċenza u korrenza ta' politiki nazzjonali kontra il-violenza tal-ġeneru u violenza domestika li huma eh, differenti minn stat membru għall ieħor. Jiena xtaqt eh, nagħlaq billi nagħmel mistoqsija lill-dottoressa eh, Lanzoni u nistaqsija jekk eh, taħsib li l-adeżjoni tal-Unjoni Ewropea tistax tkun pass il-qoddim għall-applikazzjoni tal-konvenzjoni. Umbat, eh, xtaqt ukoll eh, nifem fil-prattika kif qed isir il-monitoraġġ. Grazzi tal-attenzjoni. Grazzi. Signora Matera, jena nishti ninforma l-parteċipanti f'din il-laqa illi Zbatax il-stat membru li irratifikaw il-konvenzjoni l-aħħar illi irratifikawa kienu il-Germania, l-Estonja u ċipru. Ninħeġġeġ l-oħrajn biex jissegwu l-eżempju tagħhom u jirratifikaw mala kemm jista' jkun. Il-Litwanja <coughs> fil-Litwanja qed issir ħafna lobbying ħafna tensjoni eh, e- hija minħabba konċetti ambigwi bħal pereżempju l-interpretazzjoni tal-konċett ta' ġeneru u meqjus bħala attakk aggressiv fuq valuri insara għall-istess raġunijiet l-oppozizjoni għall-introduzzjoni ta' edukazzjoni ta' dwar is-sess u e, fejn qed jippruvaw e, iddaħlu l-idea ta' diversità għall-ġeneri Jiena fost dawk il-membri tal-Parlament eh, li bla ebda dubju eh, nappoġġaw dan id-dokument imma meta wieħed jevalwa s-sitwazzjoni fil-Parlament jara illi riżultat pozittiv wara l-vot ma tonċa xi ħaġa li qed nistennuha biex nevitaw l-ispekulazzjoni fuq il klim li qed jintuża fil-konvenzjoni bdiet diskussjoni fil-parlament sabiex naraw xi l possibilità illi nresqu l-każ qudiem il-Qorti Kostituzzjonali tal-pajjiż sabiex jiċċara il-test tal-konvenzjoni fir-rigward ta' l-allegat ksur tal-valuri illi huma eh, imnaqxa u stipulati fil-Kostituzzjoni tagħna. Grazzi. Issa nati il-mikrofonu l-Sinjura Bessera. President, jiena nishti nirringrazzja il-kellima kolla għal l-interventi tagħhom imma nishti nirringrazzja l-Sinjura Pietrowska għal prezenza taħħa li xaħna nafu s-situazzjoni li jen fil-Polonja bħalissa u nishtiq najdilla illi għandhom l-appoċ tana kollu nittamaw li jirna xil joħorġu minna. Jina xtaqt namel ftit kommenti apparti li najt kemm huwa importanti illi aħna nikwantifikaw l-affarijiet għalix l-unika mod illi wieħed jista jiffaċċa il dawn il-problemi. jen nix namel eh, komment fuq daffariet li qegħdin nifokaw fuqhom. Um, aħna issa qegħdin nifokaw fuq il-vitmi u din hija ħaġa tajba lix il-vitmi rridu nħarsuhom, imma jina naħseb illi din il-vittimizzazzjoni eh, ta' minħabba il-foko jfisser illi eh, tibqa tinħass eh, din is-sens ta' ħtija u koll. Issa dawn iż-żewġ aspetti eh, importanti li hemm fil-Konvenzjoni ta' Istanbul u aħna nixtiequ li l-Kunsil tal-Ewropa jkompli jaħdem u joħloq sabiex ikun hemm strument vinkolanti li tkun kompletament, eh, kompletament integratu l-ewwel li tkun hemm persekuzzjoni u l-penalizzazzjoni tal-aggressuri. Aħna rajna lista ta' xi tfisser il-vjolenza fuq in-nisa imma għal dawn ir-rejati kollha hemm is-sem jista' jkun bniedem li jitratta ħażin, jista' jkun wieħed jistupra, wieħed li eh, joqtol, eċetera. Imma aħna eh, nsejħula kollha violenza u din hija xi ħaġa li ma naċċettawiex u għandha tkun xi ħaġa li tiġi ikkastigata. Aħna rridu nsaħħu il-prosekuzzjoni u il-kondanna ta' dawn in-nies li wet u dawn ir-reati għalhekk hemm bżonn li biex naslu għal dan tinbidel il-mentalità. Grazzi. Grazzi ħafna, Sinjura Besera. Issa is-Sinjura Bokoslava mill-Parlament tal-Polonja. Signori. Grazzi ħafna tal-li għet tuni l-opportunita illi nkellimkom għawnek. Jina nġi minn dan il-pajis uh, eh, retrograt blisem tal-Polonja. Jina ikolli najt illi muwix minnu illi il-Polonja trid toħroċ mill-konvenzjoni ta' Istanbul. Il-konvenzjoni tmur lura għal 11 ta' Mejju ta' l-2011. Il-Ministru ta' xogħol u l-Affarijiet Soċjali tal-Polonja fl-20 ta' frar tal-2011 ħareġ regolament u dan kien qabel il ma, ma ħarġet il-Konvenzjoni ta' Istanbul u dana fuq l-appoċ l vitmi Aħna bħalissa għanna 35 ċentru għal ċentru speċjalizzat għal protezzjoni tal-vittmi se jkonna ieħor li jiftaħ is-sena id-dieħla u ieħor fl-2019. Dawn huma ċentri multidisciplinari speċjalizzati għal protezzjoni tal-vittmi tal-vjolenza. tal vittmi tal vjolenza kull autorità lokali hija attiva f'dan il- Qasam u mhumiex biss in-nisa u l-bniet li huma vittmi tal-vjolenza. Hemm membri aktar vulnerabbli tas-soċjetà jekk ikunu tfal jew nies anzjani dawn ukoll ta' spiss jisfaw vittmi tal-vjolenza. U, u kien propju għalihom li il- Ministeru tal-Affarijiet Soċjali flimkien mal ministeru tal-Ġustizzja, Ministeru tal-Edukazzjoni, il-Ministeru tas-Saħħa, Ministeru tal-Intern u il-Ministeru tal-Wirt Kulturali dawn kollha qegħdin jaħdmu favur dawn il-vittmi. Il-medja wkoll għandha id-dmir illi tagħti l-informazzjoni li tqassam din l-informazzjoni dwar kif wieħed jista' jilqa kontra il-vjolenza. Jiena għalhekk nixtieq nitlobkom li ma tajdux illi il- il-Pollakki ma jridux iktar ikomplu jgħinu lill vittmi li għandhom bżonn ta' l-appoġġ, mhux veru. Eżis, kollegi, sfortunatament eh, il-ħin illi kenna allokata l-ewwel panel għadda u għalhekk issa memx iktar żmien għal iktar mistoqsijiet għal daqstan tista' nistieden il-membri tal-panel biex eh, jikkommentaw. Issa waqt it-tieni panel ikkolkom l-opportunità illi titkellmu. Le, issa se, se titkellem persuna waħda biss, għal minuta u nofs. Grazzi, ħafna. Eh, jina għadni eh, kif ġejt minn laqa oħra, jina nishtiq nir-ingrazzja l-nisa kolla li għedin unnek l-lum, jina xtaqt eh, nibda l-intervent tijaj billi nati ġieħ l-tfajla ta' 18 sena li kella kartelja Iva jina nemnek il-sena li għaddit fil-festa ta' San Fermine f'Pamplona. Tfajla ta' 18 sena Eh, inqabdet minn ħames tirġil illi eh, jissejħu li l-om infusom il-merħla. Da, issa bħalissa u għattakawa l-ditfajla. Issa, eh, hemm kampanja għaddejja minn nisa għaliex lil din it-tifla ta' 18 sena Eh, irridu la Iva, jiena lilek nemnek din it-tfajla ta' 18 sena Tamel parti minn din il-perċentwali illi fl-ewwel inkjesta li saret fuq il-violenza fuq in-nisa fl-2015 fejn eh, ġew intervistati iktar minn 45,000 marra fl-Unjoni Ewropea għallu illi waħda minn kull 20 tfajla eh, li ġiet stuprata kienet stuprata minn iktar minn raġel wieħed u din it-tfajla hija parti minn din il-perċentwali irridu nuru illi mhux i illi illi stednet il-dawn il-ħames tirġiel jistoprawa. F'dan l-isfont, eh, Iva, veru li aħna l-koll naqblu li irridu naħdmu sabiex l-istati membri kollha jirratifikaw il-Konvenzjoni tal-Istanbul, imma biex dan issir realtà hemm bżonn ta' rida politika. Il-ratifika tal-Konvenzjoni ma jfissirx illi se jkun hemm il-volontà ir-rieda politika għaliex eh, laqas memxejn li qiegħed iwaqqaf lill istati membri milli jieħdu passi sabiex n-nisa wirġi li jkunu ittrattati bl-istess mod. Hija ħaġa tajba illi jkun hemm issir ir-ratifika x'ta kif isser li jkun tieħed pass il qudiem ma jiena nitlob rida politika fil-Pajjiżi Baski fil-Spanja fl-2005 u fl-2007 ġew approvati żewġ eh, laqa eh, liġijiet favur eh, l-ugwaljanza u kontra il-violenza tal-bejn is-sessi. Jiena nishti insemmi mod partikolari it-tfara għaliex 10 snin ilu fil-provinċja ta' Eposkwa fil-pajizi Baski jiena bħala presidenta tal-parlament eh, ta' dan il-pajis, il-tqajt eh, ma' nisa ta' l dawn għaluli, għatu aktar attenzjoni l-tfal għalix da' kull jum jena niftakar f'dak li għalluli għalix ta' kull sena u kull sena naraw illi il-numru ta' subin u bniet illi jinqatlu minn il-ġenituri tagħhom. Dana sabiex issir vendikazzjoni l-lommijiet xirridu noqogħdu nistennew iktar, x'qed nistennew biex nuru rida politika biex nagħmlu xi ħaġa Eh, din eh, meta jkun hemm xi violenza ta' tip ieħor, kulħadd jirreaġixxi ħażin, imma min-nisa ħadd ma jgħid xejn. Irridu nsemmaw leħinna għaliex din hija xi ħaġa insopportabbli ma nistawx noqogħdu naċċettaw illi jinqatel nofs il-popolazzjoni, 50% tal-popolazzjoni tad-dinja, 50% tal-popolazzjoni tal-Unjoni Ewropea lix dik hija il-parti kostitwita minn nisa Jena naħseb illi rridu naħdmu, naħdmu għatih sabiex tinkiseb il-rida politika fil-pajizi, fil-stati, fil-reġuni, f'dak kollha illi jaħdmu biex ikunem iktar ugwaljanza u inqas violenza. Skużawni, jena verament nishtiq nibqa għawnek imma illom sit minuti jistennewni biex imur ġolaqa oħra. Grazzi ħafna, Sinjura Bilbao Barandika. Issa jena se nati il-mikrofonu lill-aħħar kellima ta' dan l-ewwel panel, is-Sinjura Fattorini. jina se nitkellem fil-qosor aħna fl-Italja l-Parlament Taljan approva b'unanimità f'Ġunju tal-2013 il-Konvenzjoni ta' Istanbul Din ħaġa li ħassini li hija importanti waħda li xija vinkolanti eh, mhijiex xi ħaġa vaga u anki għaliex tmur fil-qalba ta' drittijiet tal-bniedem tiġilet kontra in-nuqqas ta' ugwaljanza. Il-mara fis-sustanza tagħha hija ugwali daqs. Eh, mal-irġiel. U l-Pollakki ħbib tagħna ngħidilhom qalbi fidejja ngħidilhom iva aħna noħduhom bis-serjetà il-diffikultajiet tagħhom din mhijiex teddida għall-familja, anzi l-kuntrarju dan huwa l-uniku mezz reali kif aħna nistgħu insaħħu il-relazzjonijiet fil-familja. Nitkellmu issa fuq it-tfal pereżempju manki bejn il-nisa u l-irġiel miż-żewġin għaliex dawn il-relazzjonijiet huma bbażati fuq id-dinjità u l-libertà, ġifieri fuq dawk il-valuri kattoliċi li huma iħossu illi huma medda. Aħna maħniex qegħdin nagħmlu dana biex neqirduhom dawk il-valuri imma biex verament natu stoffa li relazzjonijiet liktar eh, eh, l-iktar intimi. Dawn mhumiex każijiet eh, ta', ta, ta, ta nies li huma forsi għadhom lura, le, eh, sibuhom f'kull tip ta' realtà. Għalhekk hemm bżonn ta' sforz eh, komuni ma'kom li għandkom kultura reliġjuża huma valuri li ħafna minnhom eh, huma valuri tiegħi ukoll. Jiġifieri ikunu x'ikunu it-teoriji ta' dan li aħna sejħulu bħala gender, imma dan huwa separat. Jekk mandu xejx jaqsam mal-violenza, ma propju hija minħabba li l-violenza fuq in-nisa hija violenza propju illi ija identifikata ma, ma, ma dan il konċet U dan huwa propju l-essenza ta' relazzjonijiet. Eh, e- jina il-Polonja nħobba, uh, nafa u, u naf illi eh, et, niftemu ħażin intom għandkom tkunu propju fuq il-linja ta' qoddim biex tappoġġaw daw l-affarijiet u mhux taħsbu tqisuhom bħala teddida. Aċċu, dar karta ġakoju. visom pirmosios mūsų diskusijos Dalija pranešėjom. Jina għal dar boħra nirringrazzja lil daw kollha illi parteċipaw f'dan l-ewwel panel. U issa naddu għattini panel fejn se niddiskutu l-implementazzjoni tal-Konvenzjoni ta' Istanbul fuq eh, livell nazzjonali anki fuq eh, skambju ta' l-aħjar prattiki. Qabel ma nati il-mikrofonu l-delegazzjonijiet nazzjonali u l-membri tal-Parlament Ewropew, nixtieq ngħidilkom dan li ġej. L-ewwel nett senati il-mikrofonu li rappresentanti waħda taljana u oħra spanjola li huma rappresentanti tas soċjetà ċivili. Miss Pilar Cancela Rodriguez il-Sinjura Pilar Cancela Rodriguez, jek joġbok, eja bil-qed hawnhekk, u s-Sinjura Jackie Hunt li hija direttur ta' Europe's Office Equality tal-Offiċju Ewropew ta' Equality Now. Tegi kollegos, tęsėme musu posėdį. Eżis eh, kollegi, ħankomplu bid-diskussjonijiet issa, issa senati il-mikrofonu l-Sinjura Francesca Pulizi illi eh, tmexxi kumitat ta' inkjesta fu il femicidju u forum oħra ta' violenza fuq in-nisa. Mela, grazzi ħafna jiena presidenta tal-Senat tal-Repubblika kontra l femicidju u l-Violenza ta' ġeneru kif intqal me Sinjura Fattorini l-Italja kienet fost l-ewel pajizi illi ratifikat il-konvenzjoni bil-liġi ta' 72 ta' ġunju tal-2013 ta' kien wieħed mill-ewel atti ta' din il-leġislatura fejn finalment fil-Parlament Italjan hemm ħafna nisa immedjatament wara eh, fil-attuazzjoni tal-konvenzjoni ġi approvat il-degret fuq il femminicidju li jinkludi u jdaħħal fil-sistema legali tagħna miżuri importanti pal pereżempju il-, il il-protezzjoni għan nisa kolla li jirrapportaw il-violenza ma kien miżura ta' prevenzjoni protezzjoni eh, importanti pal per eżempju miżuri ta' eh, li l-persuna titla mill-dar, eh, mil, mil, mil, il-twissija, etc. Ġifiri dawn huma affarijiet importanti, però dak li hemm bżonn għal bidla iktar eh, anke fil-iskejjel, fil iskejjel fil tal-iskejjel, aħna eh, fil-liġi 107, paragrafu 16, aħna għamilna talba li l-skejjel kollha ta' kull tip illi jieħdu passi sabiex jalmu lil bniet u lis subin sabiex eh, jitalmu iħossuhom inda sabiex ikun hemm eh, prevenzjoni kontra il-vjolenza tal-ġeneru mhux biss għall-istudenti imma għall-familji tagħhom u anki għall lema Fl-2015 ippreżentat l-ewwel pjan straordinarju nazzjonali kontra il-vjolenza eh, tal-ġeneru illi ħadet żewġ azzjonijiet importanti l-ewwel net eh, għaqda tal-awturi istituzzjonali kollha li aħna nemnu li huwa importanti ħafna fil-ġlieda kontra l-vjolenza tal-ġeneru bat ukoll konservatur osservatorju li jolħolġ kontat bejn is-soċjetà ċivili li ġildu kontra l-vjolenza u anki l-istituzzjonijiet. Din is-sena inħalqet ukoll il-Kummissjoni ta' inkjesta li għandha responsabilità li tara illi qed jiġu qed tiġi implementata il-Konvenzjoni ta' Istanbul il-mod kif ġew użati il-fondi investiti mill-gvern li mhumiex ftit 60 miljun euro mill-2013 sa l-2016 u anki biex tara kif eh, qed jiġu implementati il-regoli mela wara bosta eh, seduti ta' smih minkejja l-fatt li f'pajjiżna għandna liġi avvanzata ħafna fil-waqt li l-omicidji naqsu il-feminicidji Eh, għadhom l-istess livell ta' kull sena hemm medja ta' marra illi tinqatel kull jumejn. Miżuri oħrajn bħal pereżempju twissija u li persuna tinħareġ mill mid-dar tal-familja ma tantx intużaw mill-forzi tal-ordni tal-ordni u anki minn dawk li jaħmu fil-qasam tal-ġustizzja. Iva, kellima edha tiġri ħafna Um, il problema è senz'altro. Il problema bla dubju hi e a ta' taħriġ fuq kull livell ta' soċjetà taljana li tgħin sabiex nirrikonoxxu il-violenza domestika illi ħafna drabi inħaltuha ma' sempliċi konflitt familjari li jista' jwassal għal separazzjoni jew konsensuali jew ġudizzjarja mija differenti minn violenza domestika illi ibatu minna ħafna għanzi wis nisa f'pajjiżna. 13 il-prefettura minn mija promuovew protokolli ta' kollaborazzjoni bejn istizzjonijiet fuq livell territorjali fil-waqt li nafu dejjem kif tajt il-konvenzjoni illi x-xogħol ta' networks bejn eh, entitajiet lokali forzni tal-ordni huma fundamentali palma huwa importanti u għallura grazzi għal program ta' taħriġ help importanti it-taħriġ tal-operaturi kollha, assistenti soċjali, maġistrati, avukati, għallima, tobba, tobba tal-emerġenza li għandhom E, responsabilta jilqaw il-vittmi jirkonoxxu il-fenomenu ta' violenza il-ġeneru violenza domestika. Għal daqstant, huwa importanti nedukaw l-żazax tagħna fl-iskejjel sabiex jifmu jifmu illi mhux ħabba meta rispett ikonni es rispett għall-indipendenza tal-personal oħra. U hawnhekk huma importanti ħafna il-flus li mill-Kummissjoni Ewropea dan is-settur għanna tassew bżon, speċjalment fil-pajizi tan-nofsinhar tal-Ewropa. U sabiex xi ħaġa tinbidel b'mod strutturali huwa importanti l-kontribut tal-Università l-Università Taljana sabiex fil-kurikula kollha fil-taħriġ tal-professjonisti ikonna wkoll talim il jgħin lil kulħadd sabiex jifhem kif jirrikonoxxi u kif jilqa il-vjolenza illi sfortunatament isofru minna ħafna nisa. Propju mitħejja fil-kurrikulum. Huwa fundamentali l-implementazzjoni mhux biss ratifika manka l-implementazzjoni tal-Konvenzjoni ta' Istanbul u naħseb li l-Kommissjoni il-Parlament jistaw jaħdmu bisħieħ sabiex jipromovu direttiva għall-istati membri sabiex din ir-rotta tkompli b'determinazzjoni sħiħa. F'pajjiżna hemm problema oħra li xtaqt insemmi hawnhekk. Vittimizzazzjoni doppja għaliex ma nagħmlux distinzjoni bejn konflitt familjari u violenza domestika. Vittimizzazzjoni doppja ta' tfal fil-moment meta jirrapportaw il-violenza li kunu sofrew minna u li rridu jiffaċċjaw ħafna drabi b'mod parallel il-proċess ċivili għas separazzjoni u l-mantenimenta u l-feħem u tfal li ma nirrikonux il-violenza domestika u najdu li jabis konflitt familjari ħafna drabi iwassal sabiex it-tfal jinqasmu bej il-missir u l-om. Dan huwa projbit u l-Konvenzjoni tal-Istanbul titkellem kontra dan fil-moment meta jiġi verifikat illi kien hemm violenza domestika. Mhux biss imma naslu wkoll għal paradoss tal-żamma ta' tfal mill-missier biss illi huwa missier violenti. Din hija waħda mill-kwistjonijiet illi fuq rridu naħdmu il-kol flimkien sabiex nipromovu ġustizzja ġusta li taraf tħares l-nisa u l-tfal tagħhom mill violenza domestika. Grazzi. Ačiū labai ponė Puglisi ir dabar noriu suteikti. Grazzi. Grazzi, signora uh, Puglisi. Issa nadi il-mikrofonu l-signora Cancela Rodriguez, il-li president tal-Komitat tal-Ugwaljanza fil-Kongress Spanjol. Wara nofsinhar it-tajjeb jiena vera kontenta illi qiegħda f'dan il-Parlament nirrappreżenta l-Ispanjoli meta nitkellmu dwar ugwaljanza u l-prinċipju ta' gwaljanza effettiva bejn nisa u l-irġiel, meta nitkellmu dwar il-ġlieda kontra l-violenza, eh, intom tafu li Spanja u koll għanda għafas leġislattiv pionier mhux biss fl-Ewropa imma anki għal-bija tad-dinja jider li dan il-qafas eh, leġislattiv eh, jiprofa eh, kopri dawk il-bżonnijiet ta' soċjetà bħala obbligu li għandu biex jiggarantixxi drittijiet u libertajiet f'dan il-każ fil-ġlieda kontra il-vjolenza kontra n-nisa u gwaljanza bejn il-sessi. Il-leġislaturi jrid ikun għalix anki meta dan, dan huwa propju impenn reali tal-leġislatur sabiex is-soċjetà tkun iktar ġusta, iktar ugwali u e, e, iktar kif suppost tkun. Uh, Issa għaddew iż-żmien, għaddew is-snin u issa aħna eh, naraw li l-istatistika eh, turina illi maħniex qegħdin nagħmlu biżejjed jew inkella li dak li qegħdin nagħmlu mhuwiex biżejjed biex aħna niġġieldu kontra l-vjolenza bejn is sezzi li bħalissa hija flagell. Imma aħna ma nistawx niġġieldu kontra tagħha billi noqogħdu sekta, irridu nitkellmu dwaru. Eh, eh, Eh, jekk għajjena eh, eh, najt illi il-qafas leġislativu ftejimiet internazzjonali jekk ma jkunx hemm rida politika ma jiswew xejn mhux biss ir-rida politika imma hemm bżonn ukoll li jkun hemm il-finanzi, il-budgets għaliex huma il-flus illi jagħmlu reali mbagħad ir-rida politika fil-Kongress tad deputati fil-Komitat tal-Ugwaljanza illi jiena eh, nipresjedi kien b'unanimità eh, aħna deċidejna li hemm bżonn eh, li, nindirizzaw il-vjolenza fuq in-nisa u għalhekk aħna eh, firmajna patt statali għall ewwel darba fi Spanja ġara xi ħaġa bħal din fuq il-vjolenza fuq in-nisa illi ġiet aċċettata mill-gruppi parlamentari kollha s saxħa ta' dal ftajim u għalli aħna eh, provajna mux biss eh, kiku kull kiku grupp kull grupp par, parlamentari kellu jinnegozja xi ħaġa simili żgur illi kien ikun differenti imma jkun hemm xi ħaġa nieqsa. Aħna ridna illi nevitaw illi eh, ikonna kullħat iżomm fil-rokna tijaw u jibqa jwebbes rasu għal dak li rritu, imma ina naqda ina għadna fl-imkien sabiex nġildu b'mod effettiv kontra il-violenza fuq in-nisa dan il ftajim fih żewġ elementi eh, essenzjali l ewwel net il-proposti illi eh, eh u minant in-nisa li u l-irġiel li huma esperti fil-qasam tal gwaljanza violenza ta' sessi, istituzzjonijiet statali, mill-qasam tal-edukazzjoni, tal-kura tas-saħħa, eh, mill-settur ġudizzjari, movimenti femministi, eccetera. Grazzi lilhom ħafna nisa għal ġlieda li iġildu kiku ma kienx għalihom maħniex qegħdin fej qegħdin għalla volja għad baqa ħafna xisir. Unbat mill-banda l-oħra biex nikkomplementaw il-daw il-nisaw l-istituzzjonijiet statali u organizzazzjonijiet ta' soċjetà ċivili hemm ukoll il-kontributi tal gruppi parlamentari illi issaħħu jikkomplementaw il-dawk tal-ewwel. Id-dokument huwa maqsuf id-let partijiet, l-ewwel parti illi titkellem dwar is-sitwazzjoni, tagħmel diagnostika tas-sitwazzjoni jekk aħna qed ninnegozjaw u għaliex l irridu nkunu autokritiċi, irridu nifmu is-sitwazzjoni kif inhi għalfejn mhumiex qegħdin jaħdmu l-affarijiet, x'mhux qed jaħdem u huma il-setat pubbliċi illi jridu jipromuovu dawk is-sitwazzjonijiet, dawk il kundizzjonijiet sabiex iċ-ċittadini jistgħu jkunu trattati b'mod indaqs hemm bżonn ta' soċjetà illi e, e, e, soċjetà li tħossa li demokratika ma tistax tal ajneja għad batija tan-nisa u mhux biss in-nisa imma anki u liedhom li mhux biss in-nisa huma l-vitmi tal-vjolenza kontra n-nisa imma anki it-tfal tagħhom dawn għaliex huma qegħdin jintużaw bħala għodda bħala arma li tista' tintuża kontra dawn in-nisa wkoll dinja hija situazzjoni taqsim il-qalb imma s-seta leġislattiv, eżekuttiv jew eh, f'kull soċjetà ma jistax jibqa' bajneħ maluqin u ma jipparteċipax f'din il-ġlieda. Mhux biżejjed illi wieħed jitkellem, irridu nieħdu azzjoni għalek hemm bżonn illi il-miżuri kollha, jiġifieri 213 il-miżura illi hemm f'dan il-ftehim kollha jridu jkunu implementati. Aħna irridu għajmu koxjenza, irridu kunem prevenzjoni, kunem respons istituzzjonali, għajnuna protezzjoni tal-vitmi, assistenza u protezzjoni tal-minorenni e, irridu nalmu il-dak kolla li huma professjonisti illi jipparteċipaw f'din il-katina kolla minn meta n-nisa jirrapportaw il-, il um, il-tqis u koll ta' forum oħrajn ta' violenza un-bat impen eh, eh, u koll finanzjarju li aħna najdu illi dawn il-213 Eh, il-miżura ma jibqawx biss klim firħa eh, eh, wieħed qed jgħid ftit hemm bżonn li l-kol kemmu ma naħdmu biex jitwettqu. Issa dal ftajim irid koll irritu ikollu l-appoġġ finanzjarju miljun euro illi ġew allokati għal dan u hemm ukoll dan l-impenn li dan il mezuri jieġu jiġu eh, implementati propju bil u jkunu inklużi bħala il-budget ikun inkluż fil-budget ta' din is-sena. Jiena irrid naqsam ħaġa magħkom, ngħidilkom illi il- violenza eh, kontra n-nisa hija biża, hija uġieħ, hija impotenza, eh, dbatija, imma hija iktar u iktar il-skiet, skiet minnaħa tal-vitma illi hija medda u mwerra, silenzju minnaħa tal-ambjent ta' madwar illi jridu jgħalqu għajnew ma jgħidu xejn u anki silenzju tas-soċjetà li ma jkunux iridu jindaħlu eh, jew hija xi ħaġa li tolqot l-oħrajn u għal daqstant ħadd ma jindaħal. Issa, sa kemma aħna n-nizlu naqnwaqaw dan il-ħitan tal-bizza u tal-skiet il din il-violenza tal-irġil fuq in-nisa se tkompli. Fi Spanja, minn eh, meta aħna eh, kenna fidejna din l-istatistika iktar minn 800 eh, mara kienet vittma tal-violenza mill-irġiel, kważi l-istess numru tal dawk li kienu vittmi ta' leta. Mbagħad tmin subin u tfal, jiġifieri subin u bniet illi kienu vittmi wkoll. U fl-2016 kien hemm 34.000 rapport ta' violenza. Kull sena jkunem iktar rapporti, pero huwa proċess verament diffiċli għan nisa kollha. U tantu hekk illi iktar minn 80% tan nisa li huma eh, trattati ħażin jew ikunu eh, tibbatu l-violenza qatt ma jirrapportaw xejn. Il-violenza eh, ħafna drabi n-nisa ma jirrapportawiex għaliex ikun hemm ukoll min jgħid li jkunu eh, rapporti eh, folots. Għattilkom xġara San Fermine fi Spanja fejn eh, il-social media kważi kulħadd ma ma zammewx ma din it-tfajla li kienet il-vitma, imma eh, bdew jajdu jgħidu eh, min jaf xamleti, biex min, jaf kif ġibdet l-attenzjoni ta' daw l-irġil u ħedġitomi biex jamlula li jamlula, eccetera, eccetera. ħat ma zammaha, imma hija i il dik li għanda issa il-pis tal-prova fuq għaja għadan il-pis illi turi li hija ija kienet fil-fatt il-vitma ta' dak illi ġara f'San Fermin. Issa se nikkonkludi għalhekk hemm bżonn illi l-ġenerazzjonijiet illi eh, qegħdin jikbru issa taż-żgħażagħ iridu wkoll naħdmu fuqhom issa huma jqissuhom eh, bħal eh, din il-violenza ħafna drabi huma jgħidu l-għalija mħabba romantika, dan din il-kontroll, din il-lejra jgħidu illi hija prova ta', ta kemm ġuvni ħobb l-tfajla tiegħu Imma le, aħna rridu naħdmu ma dawn iż żgħażagħ sabiex jifmu illi dan mhuwiex minnu. Biex nikkonkludi rrid ngħidilkom illi rridu nkomplu naħdmu, irridu naħdmu fuq kull livell, irridu inwaqfu skiet u niġġieldu kontra il-biża sabiex ikonna eh, soċjetà demokratika b'nisa ħajjin li għandhom il-drittijiet kolla li jistħoq ilhom. Eh, ačiū ponė Rodrygės, dabar noriu suteikti žodį ponė Žakihan, lygybė dabar organizacijos Europos Grazie ħafna. Il-kellima li jmiss. Ija Jackie Hans, grazzi ħafna. Grazzi tal-istedindun għal din il-laqa. Jiena partikolarment sodisfatta li qed nitkellem ma' min ifassal li liġijiet hekk kif ippjurvaw isaħħu l-konvenzjoni. Equality hija Eh, organizzazzjoni sabiex tħarsi promovi drittijiet tan-nisa u l-bniet u nużaw il-liġi bħala l-istrument prinċipali inkluża inklużi konvenzjonijiet li promovu drittijiet tal-bniedem. Sfortunatament, però fit-teknoloġija ma nifhmux ħafna. Irrivedejna mal eh, Bar Association Internazzjonali li ġijiet fuq il-violenza sessuali madwar id-dinja, Irne xinna nkopru 82 ġurisdizzjoni ħafna minnhom kienu li ġejt minn pajjiżi fiħda mill-Unjoni Ewropea. Għalfej għamilna dan, niskuża ruħi, għamilna dan, memx għalfejn nidħol fid-dettall, konna nafu l-violenza xi skala laħqet kontra nisabnit, speċjalment violenza sessuali, speċjalment wara kampanja li nedejna ħadd m'għandu skuża. Kulħadd jaf fuq violenza sesswali madwar id-dinja u kemm nisaw ma tfettwati. Risibna, kien diversi nuqqasijiet ta' ħarsin fil-liġi nifisa, nafu li l-liġi mhux tweġiba għal kollox, nafu li għandna bżonn bidla fl-attitudni, taħriġ, nafu li għandna bżonn implementazzjoni tal-liġi, imma waħda mill-affarijiet li għandna nfittxu Jien nistaqsu l-liġi u xtamil xogħla u tħares in-nisa u bnejt mill-violenza sesswali. U sibna u nafu li hemm seba nuqqasijiet fil-ħarsin li kienu applikabli f'numru ta' pajjiż, inklużi dawk fl-Unjoni Ewropea. Se nsemmihom malajr malajr. Hemm liġijiet li permettu eh, persuna ħatja illi ikun ħieles diment illi jifti jamma l-vitma, xikultant flus, xikultant zwiċ, xikultant affrit oħra. Xikultant tifisser illi ma jġiġ kastigat u ma tiħuġ ġustizja. Rajna li ġijiet li għaw taħt moralità u mux integrita fuq ħarsin tal-kastita tan-nisa. Jew li nħarsu l-onur tagħha b'xi mod, mhux il-vjolenza li sarfuħa. Rajna li ġiet li espliċement jippermettu stupru fil-żwieġ anka ta' tfal dawn il-liġijiet ma naħsibx li waw il-ħadd fl-Unjoni Ewropea minnu mhux dak ta' tfal, però fil-Indja għadu kemm ħarġet sentenza illi għalkemm meta ma tistax jiżewweġ tfal hemm liġi li tajt diment illi l-arus għandha aktar minn 15-il sena tista' tistupra fi żwieġ. Hemm liġijiet fil-prattika li permettu diskrezzjoni ġudizzjarja sabiex jitnaqsu il-bini u niddefinixxu evidenza. Dan ifisser imħalfin f'daw sistemi stereotipati inħarsu lejn in-nisa tas li jkun maħati għanna tkellimna fuq nat natftort li l-vitma li jista speċjalment fil-kas ta' adolescenti najdu li tfajla b'tor tagħha s-seduċitu lir raġel u din ħaġa illi qiegħda fil-anka fl-ġijiet u f'sistemi legali. Hemm liġijiet li eh, ma jirrikonoxxux illi f'termini ta' dipendenza u situazzjoni vulnerabbli konsens impossibbli. U dan anka f'pajjiżi tal-Unjoni Ewropea, inkluż pajjiżi fejn l-adolescenti hemm nuqqasijiet fuq kif l-adolescenti jiġu imħarsa minn violenza sessuali. Hemm prassi li xeklu prosekuzzjoni u investigazzjoni u hemm liġijiet li jitolbu kooperazzjoni tax-xhieda jew evidenza li difri ibsa fejn qed jista' juża irid juża tabib speċifiku li mhux disponibbli fid-distret tiegħek, xorta trid turi evidenza medika biex turi li sar stupru. Jiġifieri dan kollu jxekkel in-nisa milli jiksbu ġustizzja li il-sistemi ma jeżistux għadhom. Flimma qafas tfalliġi wkoll jgħod tkellimna dwar il-bżonn li nifokaw fuq eh, min iwettaq il-każ u l-Konvenzjoni ta' Istanbul ma titkellimx biz dwar kun sens ma kun sens li jingħata b'mod volontarju b'riżultat ta' rida ħilsa tal-persuna kif avvalwat fil-kontest ta' ċirkostanzi eh, madwar il-persuna kif semmejt qabel dawn il-modi kif eh, ninterpretaw il-liġi, ninterpretaw f'termini ta' moralità u l-kontroll ta' tal-ġisem tal-mara mir-raġel. Per eżempju, jekk ikun hemm xi ta' ftejn mara l-istupru jipermetti illi abbuż jiġi determinat minn oħrajn ifisser illi dil violenza kontra dil-mara qed jieġi kważi mħeġġeġ u mhux ikkastigat u jippermetti ambjent fis sistema legali ta' kontroll tal-ġisem ta' mara ta' mara tispiċċa trittob dil ir-raġel u dan joħloq anka fatti oħra fil-liġi permess għal kriminalità fejn ikun hemm eżenzjoni ta' dawk li nsemmu kriminalità kriminalità tal-onur fejn koplu nħedġu subordinazzazzjoni tan-nisa fis-soċjetà. Ħana qed ngħidu jekk għandek dal-liġijiet illi huma mfassla b'tal-mod jew li kkonċentralizzaw il-violenza b'tal-mod kemm huwa diffiċli mela tikseb ġustizzja meta l-kol kemm aħna qed ngħixu fis-soċjetajiet tagħna u qed naraw dan kollu fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Naraw ukoll eh, sessu violenza mod kif anka jiġu tiġi definita liġi, ċertu liġijiet jitolbu illi turi violenza addizzjonali, stupru mhux violenza, trid turi violenza addizzjonali. Kif prom turi dan? Irzi kollok xi marki fuq il-ġisem għaliex inti ġilit lura. U jekk ma kimlekx dan marki fissaj li ma ġilitx lura, jekk ma l lura, fissaj li konsens allura l-att sesswali u dan mux stupru. Jiġifieri l-liġijiet huma eh, enfasab tali mot li jaqbdu nisa fuq siq waħda li jridu juru ħafna affarijiet qabel juru li kien hemm Eh, stupru. Hemm liġijiet illi juru li stupru huwa dwar eh, l-aċċ sesswali tar-raġel. Hija kwistjoni però ta' violenza. Jekk titkellem fuq ix-xewqa ġa tibda taħseb minn perspettiva ta' raġel u xrid u x'kienu ħtiġijiet tiegħu u mhux il-ksur eh, ta' drittijiet tal-mara. Jiġifieri nistgħu naraw illi dil-vulnerabilità twassal dipendenza l-kwistjoni ta' konsens hija surreali li rridu Meta nħarsu lej liġijiet u nħarsu lej liġijiet ġodda illi tibdew taħsbu illi l-fukar għandu jkun fuq min u taqlat. Mux għen il-mara taċ konsens jew le. Il-raġel sforzax li nifsu u bekk ġa tibda tibdel il-mod kif taħseb fuq il-violenza. Tiffoka fuq min jikkawżalat u mhux il-vitma jew li tamela responsabilta tiegħu u mhux tagħha. U aħna rridu li dan kollu jkun fil-liġijiet kollha. F'kull tip ta' violenza kontra nisa u bnit. Kif taf il-konvenzjoni tista' mu titkellem dwar diskriminazzjoni għabbażi ta' sess u dan hu li qed nitkellmu dwar hawnhekk kemm bżonn nelbu di diskriminazzjoni għabbażi ta' sess u hemm bżonn niffokaw fuq min jikkawża il-lat morru u ma nifukawx iktar fuq il-vitma. U li nisa ma jibqaw subordinati. L-aħħar slide u appell. l membri anka l-Kommissjoni u membri tal-Parlament Ewropew sabiex jappoġġaw dan il-proibizjoni tal-liġijiet u prassi li jiddiskriminaw kontra n-nisa. Dan jinkludi nħarsu lej definizzjoni ta' eh, ta' attak sessuali u stupru fej konsens jingħata skont rida tajba mingħajr sforzar. Rridu li jkun hemm servizzi li nfaċilitaw li rkupru għal da servizzi għatmen bizzejt flus u jek ta' sew trit l-nisa. jirkupraw kunu parti minn soċieta mżon nejnu l-nisa, mżon nħarsu li approċ intersezzjonali u rridu naraw fejn jistaw jitlu anka kwestjoniet oħrajn u niprovdu servizzi għal min għandu bżon. Aħna nixiequ li kull pajjiż ikollu pjantazzjoni nazzjonali li jkun iffinanzjat u monitorjat regolarment sabiex il-Konvenzjoni ta' Istanbul issir dokument ħaj nifokaw fuq u l-Kommissjoni Ewropea wkoll għandha strateġija fuq violenza kontra nisaw tħeġġeġ l-Istati membri bil-għajnuna tal-Parlament Ewropew nifokaw fuq dan u nizguraw li l-Konvenzjoni ta' Istanbul tiġi rispettata. Grazzi. Ačiū ponė Hunt ir ačiū visom pranešėjom. Antros. Nirringrazzja l signora Hunt, grazzi u koll l-membri kolla tal-dan it-tieni panel. Issa sennati il-mikrofonu l-membri eh, tal-Parlamenti Nazzjonali u dawk tal-Parlament eh, Ewropew. Grazie ħafna, Signora President. Staqt nirringrazzja l kelima kollha li tkellmu u staqt nifraħ lil kulħadd għall isforzi kollha tagħkom, speċjalment dawk Spanja. L-isforzi tremendi li saru sabiex inneħħu darba l dejjem il-violenza kontra n-nisa fi Spanja hija ħaġa leġendarja. U l-Ewropa kollha qiegħda tipprova titgħallem mill-esperjenza Spanjola il-fatti dem iktar diffiċli mill-paroli, u l-implementazzjoni dem iktar diffiċli mill-firmar, għana rridu stati membri kollha jirratifikaw il-Konvenzjoni ta' Istanbul, il-miktar importanti minn hekk hija implementazzjoni ġenwina li xi ħaġa diffiċli din faħar mill-aħħar. Xtaqt nżid eh, lili nnifsi ma' lista ta' dawk illi għamlu referenza għal minu ħati ta' attakki bħal dawn ħarsu madwar il-kamra, kważi kollha nisawġew. ġew nqattaw design fil-mija tal-ħintana nitkellmu fuq kif nejnu l-vitmi, kif nħarsu l-vitmi, kif eh, nistaqsu mistoqsijiet fuq l-esperjenzi, da d-dibattitu ftit nitkellmu kważi xej fil-fatt fuq minuħati. Jina kontenta li il-Konvenzjoni ta' Istanbul tinkludi dispożizzjonijiet dwar il-prevenzjoni u kif nitrattaw l-irġiel. Inkella se nispiċċaw nqatta' 20 sena b'nisa jitkellmu fuq eh, ħarsin ta' nisa. U hemm ħafna aktar xi ngħidu u xtaqt nikkommenta wkoll fuq dak li qalet is-Sinjora Dudrovska dwar l-implementazzjoni fil-Polonja. Fil-Polonja għandna liġi dwar il-violenza domestika, għandna pjantazzjoni nazzjonali, Dan eh, għamen snin ilu u dan programmi u leġizlazzjonijiet umma il-ħin kollu qed jiġu modifikati. Il-leġizlazzjoni tagħna ġiet emendata il-leġislazzjoni tagħna ġiet emendata b'tali mod illi minuħati kollu jitlaq mill-proprjetà anke il-proprjetajja tiegħu. Sinjura Piotrowska tkellmet dwar kif bdilna il-mod kif jiġi imressa stupru u orti u rajna illi għannissa serje ta' reati oħra, lista ta' reati oħrajn, ċiber violenza per eżempju. Imma fil 2015 meta ratifikajna l-konvenzjoni, L-oppożizzjoni ta' dak iż-żmien li issa għal-gvern kienu kontra għalhekk hemm periklu li issa nirtiraw mill-konvenzjoni in-nies minn li eh, liġi ġustizzja mill-on justice hekk qalu nieħu gost issa marru lura fuq kelmthom nieħu gost li sinjura mill-PIS ikkonfermat li mhux se noħorġu mill-konvenzjoni. Jien nixtieq illi kulħadd jaġixxi bħala xut smajtu għal is-sinjura titkellem il-kol smajnija u nittama li kienet qed tgħid il-verità. Ačiū, ponia Agnieszka kozlovska rajewicz o dabar noriu. Grazzi, signora Kozlovska. Issa il-mikrofonu jmur lill-membru tal-Parlament Norveġis. Grazie ħafna għal dil-konferenza kem importanti, jina napprezenta l-Parlament Norveġis, n-informakom illi das-sajf adottajna il-konvenzjoni fil-Parlament Norveġis L-affarijiet imxew ħarir fil-Parlament waħda mir-raġunijiet prinċipali li konvenzjoni ma narwix bħal ħaġa kontroversjali. La fis-soċjetà u laqqas fost il-politikanti. Għanna ħafna minn mekkaniżmi li ġa kienu koperti f'leġiżlazzjoni eżistenti ma dana kollu konna qed inkejlu violenza kontra n-nisa, violenza domestika għall ħar snin, u minn ċifri l-lajna li daqs 15-20 sena ilu, l-affarijiet minn dakizmin iż-żmien ma minn nbidlu minkejja leġiżlazzjoni ġodda, zida fl-arfin u mekkaniżmi oħrajn iċ-ċifri ma naqsux. U naħseb għal daqsant li bżonn introduċu miżuri iktar effettivi u dan huwa xogħol namlu nagħmlu anke fin-Norveġġa pajjiż liberali. Aħna ħerqana illi nieħdu pożizzjoni soda fuq dan. Fin-Norveċja bżonn ukoll nifukaw aktar niffinanzjaw aktar l-investigazzjonijiet hemm bżonn nużaw finanzjament anke f'żida fl-arfin u hemm bżonn ta' arfin iktar immirat fl-operazzjonijiet tagħna. Il-konvenzjoni hija importanti ħafna għaliex tiffoka fuq min u taqlat imma jagħmel xi ħaġa oħra wkoll. Il-kwistjoni ta' violenza kontra n-nisa indaħluha fi sfera ta' drittijiet tal-bniedem. Li naħdmu fuq din bħala kwissjoni globali ta' drittijiet tal-bniedem Iwassal sabiex dan ikun strumenti iktar f'saħħtu issa jkollna pressjoni internazzjonali fuq dan nistgħu niġġieldu dan kif għamilna għal diversi snin għal kwistjonijiet pat tortura għal pina tal-mewt u ġrida kontra dittatorjati u naħseb nistgħu nitalmu mix-xogħol internazzjonali li tratta eh, dana kollu anka meta nitkellmu fuq violenza kontra n-nisa. Jiena naħseb li din tista' tkun bidla importanti u nittamaw li jkollna strument illi jaħdem fil-pajjiżi Skandinav inkluża Norveġa. Ačiū labai, dabar noriu suteikti uh, žodį. Grazzi. Issa imes l-Signora Garcia Perez. Grazie, President, u nishti nishtiq ukoll nirringrazzja l-membri tal-panel għal uh, prezentazzjonijiet tagħhom illi jenuna eh, nifmu eżattament l-istampa tas situazzjoni illi teżisti fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea fil-politiki għal-ġlieda kontra il-vjolenza fuq in-nisa. Aħna l-lum eh, għanna din il-konvenzjoni ta' Istanbul illi huwa pass il-qoddim kbir fil-impenn biex aħna nġildu kontra il-violenza fuq in-nisa naħseb li l-kol kemm aħna li qegħdin hawnhekk naqblu illi eh, qed nitkellmu dwar l-akbar fraġel soċjali li teżisti bħalissa mhux biss fl-Unjoni Ewropea ma kullim kien il-nisa qed jinqatlu sempliċement għaliex huma nisa għal daqstant hemm bżonn li ninvolvu ruħna aktar. Jiena naħseb illi bżonn illi jsir sforz akbar minn dak li qed isir f'ċerti stati membri, anki mill-istituzzjonijiet Ewropej minn ċerti diskorsi illi saru smajna illi minn tallab direttiva Ewropea kontra il-violenza fuq in-nisa u naħseb illi din hija xi ħaġa illi aħna hawnhekk fil-Parlament inna nitolbuha għaliex aħna nħossu li din hija xi ħaġa essenzjali, fondamentali li fl-Ewropa ikun hemm leġislazzjoni fuq da suġġett u inħallu eh, dawk eh, l-intoppi illi għalaw xoħut dwar jekk l-Unjoni Ewropea ix kompetenti biex tilleġisla fuq dan is-suġġett. Fuq suġġetti oħrajn ma kienx hemm kompetenza u l-Ewropa xorta waħda leġislat, mela nistgħu nagħmlu l-istess ħaġa issa jekk hemm irrida politika, il-possibilità teżisti Naħseb li dan huwa importanti li xem bżonn illi nifmu eżattament xini x'inhi definizzjoni ta' vittma tal-vjolenza eh, tal-vjolenza tal vjolenza tal vjolenza tal tal ġeneru U l-istess definizzjoni tittiftijan bl-istess mod kullimkien sabiex ikonna politiki komuni illi ikunu applikabli kullimkien għaliex jekk illum najdu dak li ju eh, vittma tal-violenza tal eh, kontra n-nisa f'pajis wieħed un badban doħra f'pajis ieħor meħt qies bħala tali, mela naħseb illi ma nistgħu naslu mkien. Din hija kwistjoni fondamentali. Irridu nieħdu l-opportunità ta' din il-laqa tal-lum organizzata mill-Parlament Ewropew mal-Parlamenti Nazzjonali. Aħna qegħdin nerġgħu nitolbu lill-Kummissjoni sabiex eh, toħloq dan l-istrument leġislattiv jina naqbel ma dak li kienet qed il-Sinjura eh, Pilar Cancela Rodriguez għaliex eh, minar Eh, bil-liġijiet biss ma nistawx niġġieldu kontra dan il-fraġel, imma minar liġijiet nistaw namlu wis anqas għanna bżon dawn l-istrumenti leġislattivi, bat wara li dawn ikunu jeżistu, nistaw namlu da kollu li u possibli billi nitolbu, eh, ninsistu illi kunem il-mezzi l-oħrajn sabiex dawn l-istrumenti jiġu użati, jkunu implementati, imma kapacità leġislat, minajr kapacità leġislattiva diffiċli li jisir progress. Aħna Eh, irridu niġġieldu kontra eh, soċjetà inġusta fejn m'hemmx ugwaljanza imma hemm bżonn ta' iktar rieda politika minn dak li hemm illum hemm bżonn ta' iktar ġustizzja, iktar ugwaljanza dawn huma valuri fondamentali tal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna tal-li xtaqtu illi tiġu tinaqdu maħna għawnek illum il-Parlamenti Nazjonali sabiex flimkien nxambru il-kmim u naħdmu naħdmu. Għaxi poni Razja da Barnorju suteikti ġodi poni. Grazzi ħafna, signora. Issa, signora Elza Pajs mill-Parlament Portugiz. Boa tarde, Sra. Presidente. Eu começo por dizer que Il-wara nofsinar it-tajjeb, nixtieq l-ewwel net ngħid li pajjiżi kell l-ewwel wieħed fl-Unjoni Ewropea li rratifika il-Konvenzjoni ta' Istanbul fl-2013 ġlieda kontra il-vjolenza fuq in-nisa u l-vjolenza domestika hija importanti fil-Portugal fuq il-livelli kollha għandna statistika ġdida dwar il-menti għand il-pulizija. il menti il il menti għand il pulizija u il-menti dwar kemmu eh, diffiċli li tirreġistra dawn il-menti. Wieħed minn kull erba' nisa Portugiżi huma vittmi 36,000 il-menti jaslont il-pulizija ta' kull sena. 30 marra fl-2017 inqatlu missi sieħeb jew mill-irġiel tagħhom. Dan huwa rejat li fuq u silenzju qed jispiċċa. Però rridu natu networks ta' support ta' appoġġ għal vittmi sabiex ikunu jistgħu jitkellmu. Hemm ukoll vittmi ta' mutilazzjoni <coughs> tal-ġenitali femminili hemm ħafna violenza anki fuq l-LGBTI. Huwa fundamentali li fuq il-livelli kollha ikun hemm respons sabiex jitwassal għalfejn hemm il-vitmi. Irridu reazzjoni ta' dan it-tip, il-Parlament għandu rwol fondamentali, spiss nisewew l-esperti sabiex ikunu jistgħu jgħinuna fl-abbozz tal-liġijiet. Fl-2017 għamilna liġi li tipproteġi l-itfal f'sitwazzjonijiet ta' violenza domestika bejn il-ġenituri. Il-tfal għandhom jiġu protetti minnaj ma waqfu l-protezzjoni u kol tan nisa. Qed nagħmlu liġi sabiex nistabbilixxu x'inhuma responsabiltajiet tal-ġenituri meta jkun hemm konflitt bejniethom l-ewwel vitmi normalment ikunu tfal. Meta anzi qed nagħmlu budget għabbażi tal-ġeneru għall-ugwaljanza fil-loqsma kollha tal-politika pubblika. Il-budget għal-violenza domestika zdiet u għanna wkoll sistema ġdida sabiex nipromuovu l-ugwaljanza u ċ-ċittadinanza fl-iskejjel. rajna f'dan il-qasam illi nistgħu nġildu kollox fl-iskejjel il-liġijiet ovvjament huma fundamentali ma mhux biżejjed weħidhom irridu wkoll nibdlu il-mentalità. Jekk ma jkollniex il-kuraġġ illi immorru fl-iskejjel feta bikrija sabiex najdu li tfal tana illi jista' jkollok relazzjoni mingħajr ma tiddomina ma tikkontrolla ma nejdu l-bniet li relazzjoni ma tfissirx li tkun sottomessa. Jekk rridu nibħu il-battalja u aħna ser jinexxielna, mela l-Parlament Ewropew għandu jkun b'saħħtu fil-politiki tiegħu, għandu jgħaddi liġijiet b'saħħithom u fl-istess ħin irid ikun hemm programmi li jinkoraġġixxu bidliet fil-mentalità. L-Onorevoli Skripek mill-Parlament Ewropew. Grazzi ħafna. Dan huwa dibattitu interessanti ħafna. Jider illi hemm żewġ mikrofoni mixewla fil-kamra forsi dak li mhux qed jintuża jista' jintefa'. Qed nitkellmu hawnhekk dwar il-vjolenza kontra in-nisa, l-anzjani u t-tfal, però is-suġġett prinċipali huwa il-Konvenzjoni ta' Istanbul. Din hija primarjament dwar in-nisa. Però hija xi ħaġa wkoll kontroversjali ħafna stati membri għandhom problema b'din il-konvenzjoni. Iva, il-konvenzjoni tindirizza il-violenza fuq in-nisa, però hija bbażata wkoll fuq l-ideoloġija tal-ġeneru illi tmur kontra il-prinċipju ta' ħafna nies, inkluż il-konservattivi, il-politiċi konservattivi. Ma nistax nibqgħu nitkellmu dwar kemm hu dokument sabiħ meta ħafna mill-artikli ta' dan id-dokument huma inaċċettabbli, hija biss ideoloġija inaċċettabbli. Fin-Norveġġa, per eżempju, in-nies setgħu juru kemm l-ideoloġija tal-ġeneru hija ridikola. li ddaħħal fil-leġislazzjoni nazzjonali kunċetti li huma kontra l-leġislazzjoni nazzjonali, inkluż il-kunċett ta' ġeneru, huwa perikolus. Jina naħseb li dan huwa ksur ta' trattati tal-Unjoni Ewropea. Dan id-dokument u l-pressjoni għal ratifika qed idejja ħafna nies fl-Ewropa ċentrali u tal-Vant u qed jaqsam l-Unjoni Ewropea. Naħseb li l-vjolenza domestika hija xi ħaġa li trid tiġi solvuta fl-Istati membri għandu jkun hemm protezzjoni għal vittmi Għandu jkun hemm prevenzjoni, kampanji ta' prevenzjoni, però għandek bżonn leġislazzjoni nazzjonali ta' kwalità li stati membri m'għandhomx jagħmlu rettifika ta' din il-konvenzjoni. Irridu dokument differenti, dokument aħjar. il-violenza domestika hija kera, hija drammatika però il-mod kif nindirizzawa hija huwa li nikkonċentraw fuq relazzjonijiet ta' mħabba. Is-sur Ejde tkellem dwar 20 sena ta' leġiżlazzjoni il falliet milli tibdel il-figuri. Dan huwa approċċ ideoloġiku għanna bżon nindirizzaw il-problemi reali. ħafna drabi il-persuni ħatja jispiċaw ma jiġix ikkastigati grazzi għal leġizlazzjoni toħra. So, għanna nisemgħu l-nies fil-Europa ċentrali u tal-Vant minnajr sfond ludijew kattoliku. In-nisa huma maħluqa indaqs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 eżis eh, kollegi aħna għedin fil-Parlament Ewropew eh, fejn ukoll hawnhekk ikun hemm noqas taqbil fuq l-opinjonijiet u kultant ukoll irridu noqogħdu nissapportu nisimgħu il dawk li ma jaqblux xmana. Jiena niġi minn pajjiż tal-Ewropa tal-Vant, jiena Kattolika madana kollu eh, ma naċċettax il-fatt illi wieħed ja għandu jgħid illi l-vjolenza fuq in-nisa hija xi ħaġa aċċettabbli, tkun xi tkun ikun xi tkun il-pajjiż, tkun xi tkun il-reliġjon ta' dak li jkun, eċċetera. Ebda tolleranza għal violenza fuq in-nisa. Inkomplu issa unnati il-mikrofon l-Sinjura Bexel. Uh, Central Eastern Europe. Jina mir romania pajis tal-Vantu, jina onorata li għedawna kullum u parti minn dan l-avveniment. Fil-kamra t-nara ħafna ħbib, Geraldine, Elise, ħbib minn Network Free of Violence hemm ħafna NGOs li għanuni matul is-snin sabiex inkun nista' ngħid illum li rumanija mhux biss pajjiż firmatarju iżda wkoll irratifika l-konvenzjoni u issa qegħdin fil-proċess illi naħdmu fuq implementazzjoni effettiva tal-Konvenzjoni ta' Istanbul dan ifisser illi qed nagħmlu l-bidliet neċessarji fil-leġiżlazzjoni primarja u sekondarja kif ukoll dik terzjarja Peress li għandi ftit ħin ser natikom biss ftit eżempji qed nitkellmu dwar ordni ta' restrizzjoni qed nemendaw il-leġiżlazzjoni sabiex tkun skont artiklu 52 tal-konvenzjoni qed nitkellmu wkoll dwar tip differenti ta' fastidju għanna leġislazzjoni differenti li jindirizzaw dan qed nitkellmu dwar l-inklużjoni ta' konċett ta' violenza fuq il-ġeneru u il rispett tal-ġeneru fil-kurrikulu qed nagħtu wkoll fondi neċessarji għax-shelters. Dak li qed nipprova ngħidu għalli l bozz tal-liġi hija importanti u jien avukata. Però il-mod kif jiġu implementati dawn il-liġijiet huwa aspett kruċjali u prinċipali irrid ikun hemm legali u dan huwa pass il qudiem fil ġilla kontra l-violenza u jiena Kuntenta illi l-isforz tagħna kien ta' suċċess fil-proċess ta' ratifika u namlu kollemendi fil-leġizzazzjoni u importanti illi nieħdu miżuri sabiex niprevjenu l-vjolenza qabel fil-fatt isiru. Jina kontenta li smajtilhom ukoll illi enfasizzajna dan l-aspett għaw ħafna NGOs rappresentati hawnhekk u hemm ħafna NGOs fil-pajjiżi tiegħi u dawn qed jagħmlu xogħol sabi ħafna dejjem irridu nesprimu l-gratitudni tagħna għal ħidma tagħhom għaliex l-edukazzjoni u l-prevenzjoni huma pass importanti f'din iġrida għax ikun iktar faċli illi nantiċipaw milli nimitigaw il-vjolenza illi seħ. Jina ser inkompli naħdem fil-kapacitajiet tiegħi għaliex jiena lebda, naħseb li lebda sforz mwa kbir iż soċjetà fejn in-nisa jkunu iħossuhom protetti u jkunu siguri daqs l-irġiel. irridu neħu kull traċċa ta' violenza mis soċjetajiet tagħna li tajx mingħajr violenza huwa dritt uman u dan irrit jifmu kulħadd, però miljuni ta' nisa u bniet jisofru minn violenza mod sproporzjonat kemm fil-paċi u kemm f'żoni ta' konflitt fil djarju fil-komunità tagħhom bil-lajnuna tal-Konvenzjoni ta' Istanbul nistgħu nżommu responsabbli lil min wetta il-vjolenza u l-istati u nwaqfu di vjolenza fuq in-nisa. Il-Konvenzjoni ta' Istanbul tirrappreżenta pjattaforma komuni ta' dialoga bejn istati membri u pajjiżi ġirien u naħseb illi anki b'avveniment bħal dak tal-lum aħna nistgħu ngħidu li xurxin, nitalmu minn xurxin, l-esperjenza hija kooperazzjoni tajba u jiena nistaqsikom il-kol sabiex tinaqdu miegħi sabiex ngħidu llum illi li waqfu il-vjolenza u għal-kompitu prinċipali tagħna għaliex il-vjolenza twassal biss l vjolenza Grazzi. Aċċu, jir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 huma l-opinjonijiet ta' ċertu membri li ġew eh, espressi f'dan il-Kumitat. Perikolużi u mhux postom. Spanja firmat u ratifikat il-Konvenzjoni ta' Istanbul illi daħlet fissa fl-ewwel ta' wisu tal-2014. L-Istat jew il-Gvern qed jinjora din il-konvenzjoni forsi li maħalfin maqrawiex, insomma, ma laħqitx fejn suppost laħet u jiena naqbel mal-kollegi tiegħi. Hemm dan il-proċess ta' stupru li għaddej u ħames dirġiel jekk tista' sejjilhom hekk istupraw tifla ta' 18-il sena. Xi wħud minn dawn l għandhom sentenzi oħra l-imħallef abbat investigatur li jakkuża l vittma u sab messaċ messaġġi u ritratti fuq WhatsApp ta' dawn l-irġiel li jammettu għall-istupru. Imma minn flok qed niġġudikaw dawk li huma ħatja qed niġġudikaw il-vittma kollox sew fuq il-karta però li maħalfin u l-gvernijiet iridu jimplementaw dawn fil-prassi. Il-gvern implementa il-liġi qed jgħid li għamelek, pero però issa jrid jimxi pass il qoddim Għax-xorta qed jagħtu l-kustodja ta' tfal l nies illi jimmaltrattaw l oħrajn kien hemm tifla li nqatlet fl-età ta' ħames snin mill- minn missir taħħax ma kienx hemm supervizjoni oħra. Jew inkella mara li qatlet qudiem skola qudiem it-tifla tagħha minn ex tagħha. Dan din hija realtà. Għanna bżon din id-direttiva, għanna bżon direttiva kontra il-fastidju bħalma għadna fl-aħħar dibattitu ftit tal-ġranet ilu. Naħseb li aħna irridu immorru l-lin mill-teologija tal-partiti tagħna għaliex il-partiti tagħna l-inqas fil-pajis tiegħi m'hemmx partit mexxejja mara hemm patriarkija f'dawn il-partiti u għahna in-nisa irridu fl flimkien. Ikunu x'ikunu l-ideoloġiji tagħna. Għaliex qed nitkellmu dwar il-protezzjoni drittijiet tagħna, l-ugwaljanza tagħna. U ma nistewx nippermettu li din titieħed. Rridu inwaqfu din il-vjolenza. Hemm xi ħaġa oħra nixtaqt ngħid. Hemm rapport fi Spanja li jgħid li U dinija statistika li rridu nżomma f'moħna li x'dawn l-atteġġamenti minnaħa tal-imħalfin fejn il-vitmi qed isiru dawk li qed ikunu investigati nkunu qegħdin propju inwaslu għal fatt illi n-nisa qatt ma jirrapportaw il-vjolenza u ħafna drabi wieħed waħda tajt għalfejn mbagħad eh, nirrapporta għal meta dawk illi eh, se, kull min se jponta sebaħ se jponta sebaħ lejn il-vitma mara għalek bżon illi kunem iktar talim, bżon illi l mħalfin u koll li kunu mħarġa propju fuq dan is-suġġett partikolari għaliex qed naraw li sejrin lura u dawn huma sitwazzjonijiet verament skandalużi. Ačiū labai. Ir dabar noriu suteikti žodį poniai Afroditis Tampouli, e, Graikijos e, nacionalinio parlamento narė. Issa naddi l-kelma l Afroditis. Efkaristo, kirie proedre, kirie και Grazzi, Signor President. Signori, fil-Greċa għanna leġislazzjoni li la teżisti mill-2016 illi tagħmel prosekuzzjoni tal-violenza domestika. Il-violenza domestika għandha x'taqsam man-nisa. Ejja ma nitkux bina nfusna, hija violenza għabbasi tal-ġeneru fil-maġġoranza tal-każijiet il-prosekuzzjoni ta' stupru fi żwieġ u tinkludi wkoll miżuri ta' prekawzjoni kontra min ikuħati għandna wkoll hotline li jaħdem 24 sija fil-ġurnata għandna 21 shelter għan-nisa u għat-tfal tagħhom u għandna wkoll konsulenza Dan kollu ġi finanzjat minn programmi tal-Unjoni Ewropea għanna u koll il-dispozizjonijiet ta' medjazzjoni kriminali fil-liġi. Dan ġi implementat iżda u koll ġi ikritikat. Sa mill-2017 għanna u koll għamilna u koll trasposizjoni ta' direttiva 29 tal-2012 tal-Unjoni Ewropea li għandha xtaqsam ma' diskriminazzjoni meħabba razza, is-sess, l-oriġini, il-ġit, l orientazzjoni sessuali, l-identità, il-karatteristiċi, d-disabilità jew kwalunkwe sitwazzjoni oħra. Il-Ministeru tal-Ġustizzja tagħna, il-Ministeru għall-Ġustizzja, Trasparenza u Drittijiet Umana ħoloq ukoll awtorità ta' kumpens. A bażi ta' dan aħna irratifikajna il-Konvenzjoni ta' Istanbul fi 17 ta' Novembru. Aħna fil fad bdejna il-proċess ta' konsulenza u sal-aħħar tal-2017 u fil-biddu tal-2018 se nivvotaw fuq din il-proposta din hija aħbar tajba u kuntenta li edha unek sabiex natikom din l-aħbar. Apparti mir ratifika tal-Konvenzjoni ta' Istanbul, il-proposta tinkludi wkoll tibdil fil-leġislazzjoni sabiex nizguraw illi kwalunkwe dispozizjoni dwar il-vjolenza domestika tkun tinkludi wkoll il-persuni illi edin f'kuntratti bejn l-istess u din hija liġi illi forsi għandha xi difetti wkoll, però ipprojbixxejna wkoll id-dritt illi iġġor armi. Provajna nisguraw ukoll illi jkollna miżuri sabiex nagħmlu monitoraġġ ta' dawn id-dispożizzjonijiet u niġbru wkoll informazzjoni statistika u sal-2018 irridu insolvu il-problema tal-finanzjament ta' shelters u ċentri illi jappoġġaw il-vitmi ta' violenza. Irridu niffinanzjawhom jew mill-budget tal-istat u jista jkollna politiki ġodda jew inkalla nkunu niffinanzjawhom, inkun nistgħu niffinanzjawhom permess tal-budget li l-pajjiżi kollha li jagħmlu ratifika tal-Konvenzjoni ta' Istanbul se jkollhom. Naqbel mal-kellima ta' qabli illi il-leġiżlazzjoni hija prekundizzjoni però importanti illi nibdlu l-idejat ħżiena il-preġudizzi illi għandhom x'jaqsmu man-nisa. irridu nkunu nistew naslu għal riżultati u dan biss jekk is-soċjetà ikollha l-istess twemmin. Grazzi ħafna. Grazzi. L-Onorevoli Aiuto. Il-25 ta' novembru ġurnata dinija kontra l-violenza fuq in-nisa. Jiena bħal ħafna mill-kollegi tiegħi eh, se nipparteċipaw f'dawn eh, l-avvenimenti fuq da suġġett jiena se mmur fis-skola u hemmhekk se nitkellem mal-istudenti u eh, rrid inħeġġi ġob mod partikolari lil bniet biex jirrapportaw il-kulqat ta' violenza għaliex intom għattu stess illi irridu nibdew mill-ċokon. Pero hemm bżonn ta' ħafna kuraġġ illum, pereżempju fl-Italja li wieħed jirrapporta għaliex il-85% tal-vittmi tal-vjolenza ma jirrapportawx. U għaliex ma jirrapportawx? Għaliex l-istrumenti illi jeżistu għalla volja il-liġi valida ma l-istrumenti xorta mumiex bizzejed qed nitkellem per eżempju dwar nuqqas kbir ta' shelters f'pajjiżna hemm ftit wies għalhekk meta nitkellmu fuq il-vjolenza domestika imma mbagħad fit-territorju b'mod partikolari mhux fl-ibliet il-kbar imma fil-irħula dawn ix-shelters ma jeżistux mela il-vittmi tal-vjolenza domestika x'jagħmlu ma jgħidu xejn Meta nitkellmu dwar eh, multi żar ħmerijiet għal każijiet ta' stalking illi eh, huma uh, propju l-ewwel pass lejn tipi ta' mġiba illi eh, tista' twassal ukoll għal feminiċidju. Mbatt jek titkellem per eżempju għal kumpens u mbatt il-rejat jiġi isu jixxejjen, mux ovvjament li 85% ma jajdu xejn Għalek hemm bżonn li anke fuq livell ta' politika ikunem monitorat xira sabiex nizguraw li liġijiet illi għanna eh, u ġiet approvata fil-parlament eh, b'unanimità jew eh, maġġoranza kbira e-, ikunu qed jiġu irrispettati fil-Parlament Ewropew bl-unanimità ġiet eh, approvata ratifika tal-konvenzjoni dan xifisser illi fuq livell globali fost il-forzi politiċi hemm irrida illi neħdu azzjoni. Imma irridu namlu monitoraġġ assidwu biex naraw kemm edha jekk ikun hemm liġi jew regola li mhux qed tiġi rispettata, il-bqija tal-istrumenti jiddajfu wkoll. Iva, il-liġijiet tajbin, imma mbagħad irridu eh, niżguraw illi ikunu verament qegħdin eh, jgħinu lin-nisa. Grazzi. Ačiū poni ajuta, dabar noriu suteikti žodį žodju Ana, eh, Anna Verešnova, Slovakijos parlamento. Grazie signora Ajuto Issa is-Sinjura Vereshnova mill-Parlament Slovak. Tak. <laughs> Thank you. Grazie. Grazie, Hafna. Smajna dwar xuħut mill-esperjenzi li jaddu minnom minn nisa u jiena naf ħafna dwar il-vitmi nisa tal-violenza. Għal dawn l-aħħar 20 sena inni naħdem u nejn lil bniet illi kienu vitmi ta' violenza eh, minnaħa ta' per pereżempju. Il-konvenzjoni ta' Istanbul mandiex tifridna. Jekk il-konvenzjoni ta' Istanbul toħloq problemi għal xuħut mill-pajjiżi imma fġieħ dawk il-bniet u nisa li aħna jimpurtana minnhom m'għandniex nimponu din il-konvenzjoni fuq dawk il-pajjiżi li ma jridux. Jiena nifhem l-argumenti li resqu iż-żewġ naħat. Jiena kontenta illi il-Ministeru tal-Ġustizzja fi Slovakkja irrit illi jitnieda dibattitu fuq dawn il-suġġetti Eh, jena qed nieħu gost li l-Ministru tagħna eh, trid li dan id-dibattitu seħ Fi Slovakkja hemm żewġ gruppi dawk li jridu ratifika llum qabelada u dawk hemm grupp ta' esperti illi ma jriduwiex din il-konvenzjoni. Jiena eh, namel parti minn dan it-tieni grupp Jiena se nkompli naħdem sabiex nejn l nisa li huma vittmi tal-vjolenza kif inni nagħmel għal dawn l-aħħar 20 sena imma nittama illi se tifmuni meta ngħidilkom li qed nitkellem mill-esperjenza din il-konvenzjoni mhijiex eh, l-aħjar mod ta' kif wieħed jipproċedi Sfortunatament hemm preġudizzju fost uh, xuħut illi jasbu illi dawk illi huma kontra din il-konvenzjoni mhumiex kontra il-vjolenza domestika. Aħna dal-aħħar eh, adottajna il-leġislazzjoni kontra il- dwar il-vittmi tal- tar-reati 190 vot favur minn 445 membru li kienu prezenti din il-leġislazzjoni titkellem dwar il-protezzjoni tal-vittmi fostom nisa u tfal u anki il-finanzjament meħtieġ sabiex din il-protezzjoni il issir realtà ġifiri aktar akkomodazzjoni aktar sikura, counseling, dawn huma affarijiet li huma meħtieġa u din hija ħaġa tajba illi nagħtu dawn l-affarijiet lil vittmi tal-vjolenza, imma din hija xi ħaġa illi hija inkluża fil-leġiżlazzjoni nazzjonali tagħna, imma rridu nkomplu dan id-dibattitu. Sì, muchas gracias. Eh, bueno, in primer lugar. Grazie, ħafna jena l-ewel net nishti nirringrazzja l-rappresentanti kollha tal-Parlamenti Nazzjonali dan huwa dibattitu importanti ħafna li huwa fuq suġġett li inna niddiskutu hawnhekk ma kienx faċli li eh, l-Unjoni Ewropea eh, ratifikat il-konvenzjoni. il konvenzjoni il hemm eh, l-loqsa internazzjonali sabiex eh, tavvanza leġislazzjoni f'ħafna stati membri eh, hija ħaġa importanti kemm il-Konsill tal-Europa u anke l-Unjoni Ewropea ġeluna illi namlu passi il-qoddim. Il-Konvenzjoni ta' Istanbul huwa strument importanti imma għandu jkun strument li m'għandux isservi bħala skuża biex wieħed jirratifika u ma jagħmel xejn iktar. Iva, dana qed nagħmluh lill-Gvernijiet Nazzjonali u anke lill-Unjoni Ewropea. Aħna lill-Unjoni Ewropea dnila lill-Konvenzjoni kienet kien importanti li nirratifikawha, imma hemm bżonn illi eh, li konna iktar strumenti fosthom pereżempju direttiva fuq dan is-suġġett iva rridu nkomplu naħdmu, iva l-liġijiet huma essenzjali imma huma meħtieġa imma mhux biżejjed. Mbagħad iridu naraw kif qed jiġu eh, eh, applikati ija jiena hija xi ħaġa li tweġġani ħafna meta f'dibattitu bħal dan jgħid illi l-vjolenza fuq in-nisa hija xi ħaġa biss kwistjoni ta' ideoloġija. Issa, irrid ngħidilkom huwa bdin nagħlaq li l-vjolenza fuq in-nisa hija konsegwenza ta' eh, xejrit ta', ta inugwaljanza illi għedin jissaxħu ta' kuljum. Għallek fil-Parlament Ewropew, meta aħna nieħdu il-xol eccellenti li għamel l-Istitut Ewropew għall-ugwaljanza bejn is-sessi, issa fil-, fil fl-Unjoni Ewropea kollha ix-xejriet huma jew illi kollox huwa eh, huwa staġnat jew inkella saħansitra l-affarijiet sejrin għall-ar. Issa, f'ħafna affarijiet, jekk aħna ma nimxux il-qoddim, ikkunu qegħdin fil-fatt sejrin lura. Jiena nħoss illi qegħdin eh, eh, nerġaw indaħlu standards u modelli ta' eh, ta' irġieli li jiddominaw din il-dinamika tal-inugwaljanza hija dik il-ħaġa illi l-iktar eh, tati lok għal violenza kontra n-nisa. Aħna il-violenza rridu nġilduwa permezz ta' strumenti speċifiċi, però essenzjalment rridu u nuqqas ta' gwaljanza bejn in-nisa u l-irġil f'ħafna oqsma. U naħseb li għanna problema serja ħafna li l-agenda tal-ugwaljanza hija eh, issa staġnat fuq livell tal-Unjoni Ewropea u mhux minħabba l-Komissjoni jew waqas minħabba il- il-Parlament għaliex aħna għandna l-istrumenti leġislattivi kollha imwaħla għoddim il konsil Id-direttiva dwar il-lif tal-maternità eh, imwaħla mekku ukoll ħafna proposti huma imwaħla qudiem il-Kunsill u nagħlaq billi nagħmel talba hawnhekk għandna rappreżentanti tal-Parlamenti Nazzjonali għamlu pressjoni fuq il-gvernijiet tal-Istati membri sabiex ħafna minn dawn l-affarijiet eh, jgħaddu mill-Kunsill għaliex ma jistawx isiru realtà qabel ma l-Kunsill jagħmel il-parti tiegħu din hija xi ħaġa essenzjali għaliex eh, Eh, u importanti u koll anki sabiex fil-futur ikun hemm futur għan-nisa li ma jbatux u ma jsirux vittmi tal-vjolenza. Dabar noriu suteikti žodžiu poniai, poniai Suzana Camarero Benitez, Ispanijos parlamento. E Kif eh, għalu il-kollegi tijaj, kem dawk eh, kollegi tal-Kongress u anke tal-Parlament eh, fi Spanja din hija kwestjoni tal-Istat u eh, inna naħdmu fuq kemm minħabba l-leġislazzjoni li approvajna fl-2003 kena il għaddejna liġi fl-2004 liġi kontra il-violenza tal kontra in-nisa. Il U anke din is-sena wkoll qed nemendaw il-liġi ta' protezzjoni ta' tfal biex ninkludu il-minorenni bħala vittmi diretti tal din il-vjolenza. U rridu ninkludu delitti wkoll li huma msemmija anki fil-Konvenzjoni ta' Istanbul bħal pereżempju żwieġ eh, forzat. Imbi rridu ukoll għajjimna Eh, kuxjenza anke fis soċjetà Spanjola anke fil-rigward ta' protezzjoni tal-vitmi aħna irratifikajna l-Konvenzjoni ta' Istanbul minn dak iż-żmien saw ħdimna sabiex din issir fil-fatt realtà realtà f'termini ta' miżuri implementati Aħna isna u koll fil-pat kontra il-violenza kontra n-nisa, l-pat li ġeprovat fil-parlament fil-Spanja, aħna għanna parlament bikamerali il-Kongress u s-Senat, il-President tal-Kongress għalet eh, spiegat eh, kif innu dan il-pat u għanki il-naħa eh, l-oħra spiegajna il-pat u kol. Dan huwa pass importanti fil-ġlida kontra l-violenza kontra n-nisa li saret realtà grazzi għal responsabilta u għal viżjoni tal-gruppi parlamentari kollha l-partiti politiċi kollha li aħna warrabna l ideologiji separati tagħna u fl flimkien biex nifħaċaw din l-sfida. Dan waqsar grazzi u koll għal l-impenn tal-gvern u għal politika illi u koll eh, il-gvern wera u eh, permezz tal-flus tal illi eh, alloka għal din il-ġlieda fis-senat ġew approvati 227 miżura biex aħna nimlew il-vojt u l-ċertu lakuni li kienem u er, biex anki nizguraw illi dil-istrumenti kollha li għanna dispożizzjoni jiġu eh, implementati kif suppost fil-għanna il-ġurnata dedikata l-tfal u anki il-lum wara nofsinar irridu naraw kif se kif iż-żar it-tfal jiffaċċawa din, din it-trauma tal-vjolenza. Aħna fi Spanja għandna ħafna miżuri indirizzati li tfal su bejn u bniet, zaza, adolescenti biex eh, nindirizzawhom bħala eh, gruppi li huma l-iktar vulnerabli għal din il-vjolenza u din hija vjolenza ta' kontroll, kontroll ta' network soċjali tal ta' nisa xilbsu eh, ma' min joħorġu, eccetera. Din hija violenza li hija aċċettata eh, minn dawn iż-żgħażagħ, però eh, huma jridu jitalmu illi din il-violenza hija xi ħaġa intollerabbli u inaċċettabbli u aħna Għanna miżuri u kolla prevenzjoni, miżuri għal prevenzjoni permezz tal-edukazzjoni kif għalet il-Sinjura mis-Senat tal-Italja. Irridu nalmu l-tfal u l-adolescenti, irridu koll nużaw il teknologi il-ġodda li xumma komunikaw, nalmu l-tfal, l-allima taħħom u anke l-ġenituri għal xumma jridu koll jipparteċipaw f'dan il-taħriċ. Ta' kolla li għandhom kuntat ma' tfal, il-polizija, membri tal-amministrazzjoni, e, kollha eh, professjonisti tal-servizzi soċjali, etc. U anki permezz ta' eh, kampanji ta' sensibilizzazzjoni indirizzati li tfal u f'dawn il-kampanji kif intqal qabel ukoll irridu nifokaw fuq dawk illi iwetqu din il-vjolenza u il-kondanni li għandhom jirċievu dawn illi iwetqu din il-vjolenza nalaq billi najt illi aħna għanna <clears throat> firxa ta' miżuri fi Spanja biex nevitaw illi il-tfal jintużaw mill-missirietom bħala arma kontra l-ommijiet. Issa fi Spanja ma jibqa il-sistema ta' zjarat mal-missir jitwaqaf sakemm ikunem iktar ċarezza dwar is-sitwazzjoni kif tkun mod partikolari meta jkunem dawn l-akkużi kontra il-missirijiet akkużi ta' violenza u fi Spanja ma jistax ikun hemm iktar din il- dan l-affidament ta' tfal maqsum bejn iż-żewġ ġenituri bħala regola ġenerali. Il-tfal fi Spanja jirċievu mhux biss assistenza eh, legali manki eh, fuq livell legali imma anki assistenza psikoloġika sabiex darba l-dejjem inwaqfu dan iċ-ċirklu vizzjuż ta' violenza.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 u nix bizzet ħin informazzjoni fuq eh, li naqsmu laqwa pressi jew tli ħafna. Is-sur Gorenek mill-Parlament Sloven, ir-Repubblika ta' Slovenja firmat il-Konvenzjoni ta' Istanbul nhar 8 ta' Settembru tal-2011 u ratifikata fil-5 ta' frar 2015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 kena tibdil fil-kodiċi kriminali, speċjalment eh, għal dak nandu xieqsam li poġġejna dispożizzjonijiet ġodda fuq eh, l-stalking, per eżempju, u stalking permezz ta' mezzi elettroniċi. Fokajna u kol fuq eh, ġbir ta' data minar konsens ta' persuna, per eżempju għamilna wkoll xi tibdil ieħor u adottajna wkoll riżoluzzjoni fuq il-programm nazzjonali dwar opportunitet ugwali għan nisa l irġil u dan jinkludi prioritajt differenti bħal tolleranza zero għal violenza kontra n-nisa. Prioritajt iktar speċifiċi u miri u miżuri fil-qasam se jkunu stabiliti fir rezoluzzjoni fuq il-Programm Nazzjonali għal Prevenzjoni tal-Vjolenza Domestika u Violenza kontra n-nisa. Din riżoluzzjoni tiġi mfassla u se tkun adottata dal-waqt. Xi proġetti oħra illi għaddejn bħalissa fis slovenja f'dan ir-rigward l-għamennet xaqt insemmi il-proġett violenza kontra n-nisa u proġett ieħor nwaqfu l-violenza online kontra n-nisa mbagħad kofinanzjament ta' proġetti NGOs għal opportunity daqsa n-nisa u l-irġiel. Programm ieħor fuq il-prevenzjoni tal-violenza. U xtaqt nagħlaq billi nipprovdilkom xi statistika bil-pulizija. Fis-Slovenja u dan jotta l-perjodu ta' bejn għal periodu ta' wara ratifika reatizar b'element ta' violenza domestika il-numru naqas mhux b'ħafna mir-ratifika l-hawn minnaħa l-oħra reati kriminali f'ambitu familjari fejn il-vittma tkun mara hawnhekk naqqasna drastikament ta' minnati tip enormi, grazzi. Grazzi ħafna. Għalaqna bekk it-tini panel fuq il-situazzjoni preżenti fl-Istati membri. Fadlinna ħames kellima illi se jkollhom l-okkażjoni jesprimu ruħan fit-tielet panel d-darba nassigurakom illi l-kol se jkollkom il-ħin t-intervjenu. Għanna ħamsa ta' ħames membri ta' Parlamenti Nazzjonali li għati rridu jitkellmu. ħanif u ħanalqu l-istawnek. Palma qalu ċertu kollegi diġa, mbżon eżerċitaw pressjoni fil-Konsil Kif nafu l-kol, l-Estonja palissa għandha l-presidenza tal-Konsil f'semestru li jmissi konna l-Bulgarija. U minnati għaj nishti nindirizza ruħ, nindirizza l presidenzi kem tal-Estonja kif kol tal-Bulgarija sabiex jipruvaw jieħdu deċiżjonijiet fil-ġlida kontra il-violenza kontra n-nisa.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 membru tal-Parlament Estonjan, imbagħad is-Sur Bilgahan mill-Konsil tal-Ewropa u eh, anke rappreżentanta tal-European Women's Lobby. Do you know Siri? <laughs> She's my mother.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 Taigi, kolegos, pradedame mes paskutinę mūsų uh, šiandienos posėdį. Kolegi. Mela. Wasan nissa l-ħar parti tal-laqatana tal-numar nofsinar. Senati l-ewel il-mikrofonu l-Sinjura Lisa Ovir, membru tal eh, Komitat tal-Affarijiet Legali u Affarijiet Ewropej fil-Parlament Estonjan. Sama minuti. Sinna President, membri tal-Parlament, sinjuri, l-għanet, grazzi ta' din l-inizjattiva u l-istedina u għal possibilità li qed ittuni nitkellem fuq dis il kwistjonek importanti. Ħankompli bil-lingwa sabiħa tar-twelidi bl-Estonjan. Il-Konvenzjoni t-Istanbul kienet adottata f'April 2011 u aħna iffirmajna f'Diċembru 2014. Reċentement, fl-aħħar ta' settembru Parlament Estonjan ratifika il-konvenzjoni, il-punt tal-konvenzjoni i li jkollna Ewropa fejn ma jkunx hemm post tal-vjolenza kontra n-nisa taħt l-ebda forma u dan ifisser għafas legali sabiex inħarsu in-nisa mill-vjolenza u l-introduċu gwaljanza ġenwina bejn nisa u l-irġiel. Ħafna drabi ikun hemm każijiet ta' vjolenza domestika fl-Ewropa u taħt il-konvenzjoni il-vjolenza domestika hija problema soċjali, mhux problema ta' familja individwali Violenza domestika hija kwistjoni taħra anka fl-Estonja. 50% ta' poplu tagħna jew sema ra jew esperjenza direttament violenza domestika. Fil-waqt illi il-nies tikkondanna il-violenza domestika fil-familja, 10% jemnu li xi kultant neċessarja hemm ukoll tendenza illi jenwaħlu fil-vitma. 40% tal-Estonjani jaħsbu illi l-vitmi parzjalment huwa tort tagħhom fil-vjolenza domestika. 70% tal-każijiet dawk li wetqu l-vjolenza huma partners jew ex. 70% il-persuni li wetqu il-vjolenza huma marġil u l-vitmi u ma s-soltu nisa. ħafna studji, sar ħafna studji fl-Estonja, fil-kontest tal-konvenzjoni, U fi studju dwar violenza domestika fil-2011 ħareċ ċar illi 12% tan nisa mill-Estonja esperjenzaw violenza sessuali fid-dar tagħhom. Violenza fiżika jew sessuali. Fil-każ ta' violenza sessuali kellna 10,000, 12,000 sofrew minn violenza fiżika. Huwa essenzjali li konna postijiet fejn in-nisa jkunu jistgħu imorru jekk ikunu Eh, vittmi ta' dil violenza u dan sabiex jiexu ħajja ħilsa mill-violenza. Studju mill-2016 fuq l-impatt ekonomiku tal-violenza domestika eh, wera illi violenza domestika tiswa l-soċjetà xaħġa li kalli l-istat minħabba servizzi ta' saħħa, servizzi soċjali li kollu bżonn jiġu interpellati, servizzi tal-ġustizzja, imma l-vittmi jsofru wkoll minn danni tremendi. U danni anka l-saħam tal fiżga tagħhom. Hemm ukoll telf għal eh, minħaddem u l-ispejjeż tal vjolenza domestika fl-Estonja ilaħqu il-116 mija 16 miljon 500.000 euro fis-sena. Minar ma noddu il-ħajjiet illi qed jiġu rovinati. Fil-bidu tal-2017 il-gvern poġġa ratifika tal-konvenzjoni qudiem il-Parlament numru ta' tibdil leġislattiv ġi affettwat u dan jinkludi brabta mal-kodiċi penali u leġislazzjoni fuq l-ħarsin tal-vitmi. It-tibdil fit-ħassib dwar ħarsin tal-vitmi, l-aċċess għas servizzi għal ċentri ta' poċ b'riżultat għandna issa aċċess imtejjeb u finanzjament aħjar għal dawn iċ-ċentri. Kien hemm numru ta' reati li kellhom ikunu inklużi fil-kodiċi kriminali tal-Estonja b'riżultat tal-konvenzjoni, per eżempju, zwiġijiet sforzati, l-stalking, il-mutilazzjoni tal-ġenitali femminili, dan kollu ma kenniex fil-liġi qabel. Il-Konvenzjoni ta' Istanbul hija xi ħaġa illi jien esperjenzajt fil-Kumitat tal affarijiet Legali meta kont nistudja l-konvenzjoni u l-abbozz tal leġiżlazzjoni rajt kif eh, kelli l-opportunità li nanalizza is-sitwazzjoni fil leġiżlazzjoni tal-Estonja. 53% tan nies li għandhom iktar minn 55 sena f'pajjiżna kellhom każ għal menu wieħed għadhom każ għal menu wieħed ta' fastidju sessuali f'ħajjithom. Dan jinkludi li ġew ċat messom minn armixti u ħagġi fil dawn ma komuni fl-Estonja u ċertu punt però Pero, emma fett fuq il-vittma, s-saxħa tagħhom u l-ħajja privata tagħhom. Kien hemm biss każ wieħed il-qorti illi ġalni nikkonkludi li dal-qasam mhux regolat kif xieraq. Minkej l-fatt illi teżisti leġiżlazzjoni, in-nisa mhux qed ikunu mħarsa u dan anka minħabba in-nuqqas ta' ġurisprudenza fil-qasam. Il-regolament fuq il-fazzitu sessuali fil-liġi kien essenzjali wara t-tibdil fil-liġi rajna li l-ewra kkażi terġgħu rapportat qoddim il-pulizija. Ir-ratifika fl-aħħar ta' Settembru jabiss biss il-bidu. L-istat Estonjan wera l impentijaw tiegħu li jħares in-nisa, jħares il-vitmi u li indirizza kif xira li l-minuħat eh, il-kwistjoni ġid diskussa, il-kwistjoni qed tiġi diskussa sens wiesa fl-Estonja Jina naftajje però li minkejja l-fat illi mxejna l-qoddim fl-arfin għamilna pass l qoddim lejn soċjetà ugwali biżiet ħares ġara reċentement madwar id-dinja sabiex tara li għatem ħafna xtamen. Grazzi. Il-kellim li jmiss, il-Sinjora Bilgahan, mill mill-Konsil tal-Ewropa, rapporter fuq il-violenza kontra n-nisa. Grazzi, Signora President, Signori, u uh, meta għatnajtek għet nħares u nara li għaw iktar nisa mill-irġil fil-kamra ma dejjem ek jiġri meta nitkellmu dwar l-ugwaljanza b'mod ġenerali ek jiġri. Għalija huwa pjaċir kbir li qed hawnhekk fostkom illum lum u li qed ikolli din l-opportunità li kolli skambju ma'kom fuq dan is-suġġett li l-koll huwa l qalbna jiġifieri l ġlieda kontra l-vjolenza eh, fuq in-nisa. Is-sinjali li batet l-Unjoni Ewropea permezz tal-firma f'Ġunju li għadda tal-Konvenzjoni ta' Istanbul huwa sinjal verament pożittiv dan huwa ġebla oħra fil-binja eh, ta' ħajti li se twaqqaf kull forma ta' violenza fis-soċjetajiet tagħna. Fil-Assemblea Parlamentari tal-Kunsill tal-Ewropa jiena eh, eh, sar rapporter ġenerali u jiena membru kol tal-Komitat tal-Ugwaljanza u Non-Diskriminazzjoni u inni membru għal bosta snin dan il-Komitat dan l-aħħar adotta rizoluzzjoni fuq il-fastidju sessuali fi spazji pubbliċi u bħalissa qed jitħejja rapport dwar iż-żwieġ forzat. Palma intom diġa tafu, għad baqa ħafna xisir fil-qasam tal-violenza fuq in-nisa u jekk il-leġislazzjoni speċifika eh, edha tinħoloq kullimkien fl-Ewropa imma il-problema għada mifruxa ħafna u il-mentalitajiet bil-mod jimbidlu Jiena eh, membru tal-Parlament ta' Turkija f'pajjiżi kien l-ewwel pajjiż illi firma u ratifika din il-konvenzjoni wara kollox eh, l-isem huwa eh, ċar. Iva, ma mux faċli, faċli mux, imma bżon ta' ħafna, kien bżon ta' ħafna kuraġġ biex dan isir, imma l-iktar importanti huwa l-applikazzjoni, l-implementazzjoni ta' din il-konvenzjoni kif ehm, għal il-professur antropologu tal kolleġġ eh, Franċiż François Zeritier li miet is-sena li għaddiet, aħna qed nitkellmu dwar Eh, natura violenti eh, tal-irġiel u illi essenzjalment hija natura li tħobb tiddomina u naraw ukoll aċċess għal bestjalità. Imma dana mhuwiex minnu dinja mhijiex in-natura hija kultura illi twassal għal dawn it-tipi violenti. U peress li hija kwistjoni ta' kultura, ta' ħsieb u ta' mentalità, il-ġlieda tagħna tista' tbiddel dawn l-affarijiet skont il- il-Komissarju tal-Konsil tal-Europa il-ġlieda tal-vjolenza mhux li wieħed jinqeda bil-ideoloġija tal-ġeneru u laqas jipprova ikisser il-familja xejn minn da minn meta daħlet fis-seħ il-Konvenzjoni ta' Istanbul din il-ġlieda għandha għodda ġdida. Il-Konvenzjoni huwa strument legali komplut il-issa l-Istati membri jridu japplikawh, jimplementawh. Ġifier l-ewwel qabel kollox huwa strument legali. Kif diġà ntqal il-Konvenzjoni ta' Istanbul tirrikonoxxi il-vjolenza fuq in-nisa bħala ksur ta' drittijiet tal-bniedem u forma ta' diskriminazzjoni. U fuq minn dan kollu tqiegħed il-vitmi fil-qalba tal-miżuri kollha hija għodda essenzjali fil-qasam tal-prevenzjoni, il-protezzjoni tal-vitmi u anki il-kastik ta' dawk li wet u l-violenza dak li qed nagħmlu issa huwa li noħolqu eh, kuxjenza dwar l-urġenza illi nipproteġu lin nisa niġġieldu kontra violenza fuqhom huwa importanti illi anke l-istati membri jiġġieldu kontra il-violenza u eh, jieħarsu l-vitmi permezz tal-implementazzjoni xirqa tal-liġijiet li jeżistu diġa il-Konvenzjoni ta' Istanbul toħloq affas internazzjonali li memx bħallu biex tiġilet kontra il-violenza fuq in-nisa fiħdan dan il-qafas il-membri tal-Parlament għandhom rwol importanti ħafna x'jaqdu permezz tal-artiklu 7 il-konvenzjoni titkonfertati l parlamenti nazzjonali rwol akbar u tistidinhom biex jipparteċipaw fis segwitu tal-miżuri u l-implementazzjoni tagħhom. Hija l-ewwel darba li rwol tal-parlamenti nazzjonali fil-segwitu huwa espliċitament irrikonoxxut fit-Trattat tal-Kunsil tal-Ewropa. Imma qudiem dawn id-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni hemm mistoqsija li trid tissir kif il-parlamenti jistaw jipparteċipaw b'mod effettiv għas segwitu tal-konvenzjoni u jizguraw li din tkun implementata b'mod effettiv. L-ewwel net iridu niftakru illi il-Parlamenti Nazzjonali għandhom rwol primordjali l-adozzjoni tal-leġislazzjoni din il-funzjoni għandha fed dirett fuq il-Konvenzjoni ta' Istanbul permezz tal-liġijiet li għaddu il-Parlamenti Nazzjonali li jiżguraw illi jaraw illi l-ordni il-sistema eh, legali eh, nazzjonali tkun allinjata ma dak li jitlob titlob il-konvenzjoni. Umbat, bżonn ta' aġġustamenti leġislattivi u jiġu adottati miżuri ta' adattament meħtieġa sabiex il-sistema legali nazzjonali ikunu jaqblu mal din il-konvenzjoni u dispożizzjonijiet tagħha. Umbat, il-budget tal-istat u jagħmel parti mill-responsabiltajiet tal-parlamenti nazzjonali għal ħafna miżuri illi joħorġu mill-Konvenzjoni ta' Istanbul dawn bżonn ukoll ikun hemm il-finanzjament fl-istati bħal pereżempju il-ħolqien u kreazzjoni ta' shelters għan-nisa li huma vittmi tal-vjolenza minħabba ir-rwol tagħhom fl-adottament tal- budget tal-istat, il-parlamenti nazjonali għandhom leva importanti fidejhom li jistaw jizawa, il-membri tal-parlament jistaw jizguraw illi il-budget tal-lokati għal-ġlida kontra violenza fuq in-nisa jkunu suffiċjenti. Umbat, il- il-membri tal-parlamenti e jikkontrollaw ukoll l-azzjoni tal-gvern jiena fil-membru tal-oppożizzjoni biex jagħmlu dan hemm għandhom ħafna qodot għad dispożizzjoni tagħhom u dispożizzjoni tagħna bħala deputati parlamentari. Per eżempju jagħmlu mistoqsijiet lill ministru kompetenti waqt seduti ta' smieħ pubbliku Permezz ta' dan il-membri tal-Parlament jitolbu informazzjoni dwar miżuri li ħa il-Gvern sabiex jikkonferma ma' dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni ta' Istanbul. Fl-2011 l-Assemblea Parlamentari tal-Konsil tal-Ewropa talbet li għandu jkun hemm strutturi speċifiċi fiħdan il-parlamenti nazzjonali bħal pereżempju il-kumitati responsabbli għal dak kollu li għandu xaqsa mad-drittijiet tal-bniedem. Dawn l-istrutturi huma maħsuba sabiex igarantixxu s-segwitu kontroll regolari tar-rispett tal-obbligi internazzjonali għal dak li għandu x'jaqsam id-drittijiet tal-bniedem hemm bżonn li nistaqsu l-mistoqsijiet u li nirċievu tweġibiet. Riżoluzzjoni oħra tal-Assemblea Parlamentari li ġiet adottata fl-2000 2014 saħqet fuq l-importanza li l-parlamenti nazzjonali jitolbu opinjonijiet tal-istituzzjonijiet nazzjonali ta' drittijiet tal-bniedem. Jiena madana naqbel huwa essenzjali li l-parlamenti jikkooperaw u jidjalogaw kemm mal istituzzjonijiet speċjalizzati u anke mal-organizzazzjonijiet mhux governattivi. Huwa importanti ħafna dan għaliex dawn huma l-kondizzjonijiet illi Eh, anzi għandhom ikollhom eh, eh, opinjonijiet ta' esperti sabiex ikun hemm żgur illi ikun hemm segwitu tal-applikazzjoni tal-konvenzjoni. tal applikazzjoni tal tal applikazzjoni tal konvenzjoni Imma dan din l-azzjoni fuq livell eżekuttiv mhux biżejjed, il-parlamenti wkoll iridu jkollhom il-possibilità illi jipparteċipaw fil-abbozzar tal-istrumenti tal, l-artiklu 70 tal-konvenzjoni għat il-Parlamenti Nazjonali għacċesta għal mekkanizmu ta' uh, evalwazzjoni tal-grefjo eh, tal u għalek huwa importanti li l-parlamenti ikollhom rwol fil-follow-up tal-applikazzjoni tal-Konvenzjoni ta' Istanbul minnaħa tal- gvernijiet nalaq billi najt kentejn fuq il-networks parlamentari għal dritt li għandhom in-nisa illi jiexu minna violenza, network illi meċi jiena dal-ħodu aħna kena laqa pozittiva ħafna fuq da suġġett flimkien ma l-esperti u ma l-membri tal-parlament biex nikkonkludi naħseb illi għad kollox Nfakkarkom illi grazzi għal konvenzjoni ta' Istanbul il-violenza fuq in-nisa hija ikkandannata fuq livell Ewropew u livell internazzjonali wkoll imma hemm bżonn assolut illi din tkun implementata irridu ninaqdu flimkien sabiex niġġieldu kontra tagħha il-kol flimkien din il-violenza. Grazzi. Dabar suteikti žodžių poniai Laurai Albu, European Women's Lobby vykdomojo komiteto narė. Grazie, senjura Laura Albu. Mill lobby għal nisa f'Kunsil tal Europa. Grazzi tal-istedina li għed fej qed niċċelebraw il-trittijiet ta' nisa u l-ġuda kontra l-violenza kontra nisa xtaqt nibda billi nintroduċu nintroduċi l-lobby illi huwa l-ikbar koalizzjoni ta' drittijiet ta' nisa u NGOs fl-Ewropa bisħubija li testendi għal pajjiżi kollha manka Serbia, Maċedonja, Turkija jina president tal-lobby tal mir-Rumanija. Dis-sena qed bra 20 sena mill-lobby għan-nisa u l-osservatorju sabiex intemmu violenza kontra nisa u l-tfajliet. Kor politiku li kien il-pionier għal zida fl-arfin ġbirta dejta u li ħaddem mod intensiv sabiex nizguraw il-violenza kontra n-nisa jitqis bħala priorità fl-aġenda politika. 20 sena wara, jider li s-situazzjoni għan nisa bniet fl-Europa hija eh, munita b'żewġ naħat. Mal-ewwel daqatajn jidher li talbiet tal-organizzazzjoni tan-nisa mhux jittieħdu konsiderazzjoni ta' kem jixraq. U stajna anka nil-għaw żviluppi politiċi ħafna minnhom imsaħħa mill-eżistenza tal-Konvenzjoni ta' Istanbul. Dis-sena l-organizzazzjoni ta' nisa ċelebraw l-2017 pala s-sena Ewropea għall-azzjoni fokata sabiex niġġieldu l-violenza kontra n-nisa. Kif ukoll dis-sena timmarka li firmar tal-Konvenzjoni mill-Unjoni Ewropea 22 sena wara li adottajna l-pjattaforma erba l-azzjoni l-Unjoni Ewropea batet messaġġ qawwi għall-impenn sabiex niġġieldu dat tip ta' ksur. Madonna kollha hemm ħafna ċert isir u din hija n-naħa l-oħra tal-munita. Mhux se noqgħod nirrepeti l-istatistika li ġa semmew il-kelima li tkellmu qabli. Nista' ngħidlu li 35 espert tal-osservatorju tagħna jibqgħu jgħidu li realtà hi li teżisti diżikwaljanza għal dak l-anġa samil ħarsin. Leġizlazzjoniet nazzjonali u politika fil-violenza kontra n-nisa il-varjaw bil-kbir minn pajsa li jħor. Ir-riżoluzzjoni importanti fuq il-violenza kontra n-nisa illi adottat il-Parlament li adottaw il-Parlament matul is-snin inkludi dik ta' Settembru li votaw fuq għal-maġġoranza u li kollu waslu l-istess konklużjoni. Jiddependi fejn tgħix mara dak ġustaqsam aċċess għal għal ġustizzja, per eżempju m'hemmx hotline għal violenza kontra li safafna ħafna pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Kemm iridu ktar evidenza qabel nieħdu kemm iktar nisa se jiġu imsawta u stuprati u anka maqtula qabel l-Ewropa issib is-sitwazzjoni bħala naċċettabbli. 25 l-organizzazzjoni ta' soċjetà ċivili wkoll ingħaqdu mal-proposta tagħna sabiex niffurmaw koalizzjoni sabiex intemmu l-violenza kontra n-nisa u l-bniet. Kemm ikun ma' vuċi ta' il-persuni LGBTI Roma, persuni bla saqa fuq rashom Roma, il koll jitolbu azzjoni konkreta sabiex intemmu l-violenza kontra n-nisa. Azzjoni fuq livell Ewropew hija bżonn juża sabiex intemmu sitwazzjoni nizguraw niżguraw li n-nisa u bniet li jgħixu fl-Ewropa ikunu mħarsa u jistgħu jgawdu ħajja mingħajr violenza. Il-mira għandha tmexxina lejn ratifika tal-Konvenzjoni. Għanna nilqaw l-isforzi tal-Komissjoni Ewropea, il-Parlament Ewropew u l-Presidenza Estonjana sabiex niskuraw li dan id-dossier nżommu bħala priorità politika fl-Unjoni Ewropea u li jisir progress lejn konklużjoni tal-proċess tal-konvenzjoni u li nadottaw kodiċi ta' kondotta li jkun b'saħħtu. Violenza kontra n-nisa u l-bniet eh, hija kwistjoni Ewropea u titlob għal daqstant politika u tweġiba Ewropea. Issemma opportunità li naħmu b'mod kollettiv sabiex insibu l-aqwa mod kif nimplementaw id-dispożizzjoni importanti tal-konvenzjoni sabiex niprevjenu violenza kontra n-nisa nħarsu l-vitmi u nresqu qoddim il-liġi il-min iwettaq il-violenza. Id-diskussjoni tal-Istati membri fil-Konsil fuq ratifika mill-Unjoni Ewropea tal-Konvenzjoni da tmur li lin bid-diskussjonijiet ta' xinu ma l-kompetenzi esklusivi jew le tal-Unjoni. Aħna nħeġġu l u l istati Membri sabiex niżguraw l-Unjoni tirratifika l-Konvenzjoni fix-xhur li ġejjin blaqwa mod possibbli u bliktar ambitu wiesa possibbli. Dar proċess aħna fi ċużi il-Presidenzi li jmiss tal-Bulgarija u l-Awstrija se jinvestu l-isforzi u ħin kollu taħħom biex dan isir kif xira. Aħna tlabna l-azzjoni għal 20 sena issa fuq violenza kontra n-nisa sa neħdu kost naraw tibdi, madana kollu nistennew bidla reali u miex biss riforma. Xirridu eżattament. L-ewwel net rikonoxximent mill-Unjoni Ewropea u l-membri tagħha ta' kull forma ta' violenza mill-irġiel fuq in-nisa bħala parti minn kontinuum ta' violenza kontra n-nisa għaliex huma nisa. Xirridu aktar strateġija komprensiva mill-Unjoni Ewropea sabiex intemmu kull tip ta' violenza tal-irġiel fuq in-nisa u nipprovdu assistenza u appoġġ għal vittmi kollha nisa. Mingħajr strateġija m'hemmx budget u l-ebda strateġija ta' full ġeneru. Għandna bżonn ukoll strateġija b'saħħitha fuq ugwaljanza bejn nisa u l-irġiel sabiex nindirizzaw kwistjonijiet strutturali li waslu għal violenza kontra n-nisa u bnit Taħt il-kappa nsejħu għal-ħatra ta' koordinatur Ewropew sabiex intemmu l-violenza kontra nisa u l-bniet, mandat politiku b'saħħtu nkoordinaw l-isforzi ta' aġenziji Ewropej varji u istituzzjonijiet u nappoġġaw l-isforzi fuq livell nazzjonali. Insejħu wkoll konsultazzjonijiet sistematiċi u finanzjament sostenibbli sabiex ikun hemm appoġġ reali għan nisa bniet u li anka nżidu l-arfin fuq livell Ewropew reġjonali u lokali. Reġoluzzjoni tal-Parlament li votajna fuq settembru maġġoranza kbira ta' membri tal-Parlament Ewropew mill-gruppi kollha issejjaħ ukoll għal strateġija Ewropea ġlida kontra violenza fuq in-nisa sabiex ikun hemm azzjoni Ewropeja fil-ġida kontra violenza għon nissa neħdu l-opportunità ta' biex neferħu għal darboħra il-żewġ korraporter, s sinjura Anna Maria Korazza u u sinjura Bonfwa għaxxol li sar. Violenza kontra n-nisa mhix ħaġa stratta n-nisa qed jitkellmu dwar dan u eh, qed jippruvaw li l-ħtija ma tibqax fuq il-vittma. Wasal żmien għal azzjoni konkreta in vuċ tan-nisa hija b'saħħitha u ma nistgħux ninjorawha kif qalet feminista li spiratna l-koll. Xaħat bavuċ ma jeżistix hemm biss daw kelli jipreferu jibqgħu sikta jew li ma rridux jinstema' u dan huwa veru għal nisa li jispet jiffaċċaw situazzjoni ta' Vulnerabbli u pal persuni b'dizabilità u nisa li jiexu far. It's time to shift the blame. Wasal iż-żmien illi nibdlu il-ħtija. Wasal iż-żmien illi dan l-impenn nibdlu f'realtà finalment nixtieq nistidinkom sabiex eh, tattendu il-konferenza tagħna fuq il-Konvenzjoni ta' Istanbul eh, x-politika jibdlu l-impenn f'realtà. realtà li se ssir fis sitta ta' Diċembru fir-Rappreżentanza Permanenti tal-Ġermanja għall-Unjoni Ewropea u din hija inizjattiva konġunta mal-Kunsil tal-Ewropa seguna wkoll fuq is-medja soċjali matul is-16 il-ġurnata tal vjenza fuq in-nisa. Aħna mhux se nistennew seklu ieħor, issa wasal iż-żmien, grazzi. Ačiū. O e, dabar noriu suteikti žodį Europos parlamento pranešėjams dėl ES pris... Grazie, Afna. Issa nishtiq naddi li rapporters minnaħat tal-Parlament Ewropew l-opportunità li jitkellmu dwar il-konvenzjoni ta' stempel. Il-Sinjura Karazza bil tal-5 minuti. Grazie ħafna, sis kollegi, naħseb li opportunità tajba ħafna, importanti li l-tqajna l-lum sabiex naqdu l-isforzi tagħna fl-imkien ma' dak tal-parlamenti nazzjonali li għandhom responsabilità fir-ratifika tal-Konvenzjoni ta' Istanbul. Ovvjament il-Kunsil ta' Ewropa għandu responsabilta u kol. Grazzi għal dan is-sens ta' urġenza jina u kol nishtiqniħu nieħu l-opportunità li eh, nfaħħar ix-xogħol li qed jagħmlu is-soċjetajiet ċivili sabiex jimplementaw il-konvenzjoni testabil fil-ħajja reali, ovvjament, qed nitkellmu dwar fenomenu ikraħi li għadu mifrux u spiss għadu tollerat fl-Ewropa. Et nagħtu vuċi lil miljuni ta' nisa u bniet illi eh, ħajjithom tinqeret maħabba l-violenza u nispera li nistgħu ngħidu l konflim flimkien boċċar illi mhumiex weħidhom, aħna jimpurtana minnhom naraw ukoll f'postijiet pubbliċi, fid-djar, anke fuq l-internet fil-medja soċjali dan qed isir fenomenu globali qed naraw forom ġodda ta' reati, pornografija ta' vendetta, estorsjoni eh, ta' sess, dawn huma eh, reati li qed jeqirdu ħafna ħajjiet. Dan huwa fenomenu kbir ukoll li qed naraw ħafna fastidju fuq il-post tax-xogħol. Forsi konna nafu xi ħaġa imma konna ixxukjati ħallejna ħallejna bla glim ta' kem nissa 20 senilu, 30 senilu, anki l-lum, il-bira, għadhom ibatu minħabba dan l-abbuż ta' poter min-naħa tal-irġiel. Nishtiq b'xi mod nirringrazzja lin nisa illi kellhom il-kuraġġ illi jitkellmu għaliex nafu kemm hu diffiċli illi jitkellmu hija frustrazzjoni wkoll meta titkellem u ma jkunx hemm segwitu li inti tgħaddi minn dan il-proċess li terġa' tiftaħ il-kodba, terġa' tgħix il-mistħija wkoll. U xi drabi lanqas in-nisa stess ma jogħduk bis-serjetà jgħidulek dan u l-ambjent Ekk imorru l-affarijiet jekk irid trid karriera, jekk trid timbjek, jekk trid e, tagħmel dan kollu trid tifhem li dawn huma regoli tal-logħba u din hija xi ħaġa li turi kemm il-Konvenzjoni ta' Istanbul hija dwar il-kriminalizzazzjoni, però il-ġlida wkoll tal-istereotipi tal-mentalità irridu nibnu rispett lejn in-nisa u l-irġiel u dan lejn l-bniet u dan jinvolvu wkoll l-irġiel u s-subien. Din il-konvenzjoni turi wkoll l-importanza illi ma nibqgħux eh, nitfew il-mistħija l-ħtija fuq il-vitma iżda fuq min u ħati. In-nisa xi kultant iħossuhom li huma ħatja għalhekk jalqu ħalqhom il-ħadd flasġija fl-Iżvezja mijiet ta' atturi ta' teatru fl-Iżvezja raw vuċi olja stejjer dwar nisa li kienu vittmi. It-tema kienet aħna mhux se nibqgħu sik ta' iktar. Is-silenzju ma twassalx għal azzjoni, jina marqax lejn sħiħ importanti li aħna nibqgħu nagħtu s-seta lin nisa sabiex jitkellmu jkollhom is-seta li jmorru għand il-pulizija illi iħossu li hemm vituċja illi tajjeb li jagħmlu hekk għaliex se jiġi interessat dan ir-rejat se jkun hemm konsegwenzi nispera illi eh, dan issi fl-implementazzjoni tal-Konvenzjoni ta' Istanbul irrid ikun hemm sanzjonijiet ħorox meta jkun hemm rejat u il eh, dawk li huma ħate jiġu kastigati f'ħafna każijiet hija l-irġiel li jagħmlu violenza fuq in-nisa hija eh, ejra l-alkohol forsi għax il-mara hija wis indipendenti, wis moderna, wis differenti, wis eh, b'saħħitha. Nixtieq insemmi xi ħaġa dwar eh, rejati u til ta' unur dawn huma fost l rejati għax hemm il-kompliċità tal-familja tal-grupp tan-nisa wkoll. Naħseb li huwa importanti ħafna li flimkien nerġgħu ngħidu li m'hemm l-ebda raġun li tista' tiġġustifika il-vjolenza, l-ebda kultura, l-ebda tradizzjoni, l-ebda reliġjon. U rridu nagħmlu differenza bejn ir-reliġjon u l-interpretazzjoni tar-reliġjon illi eh, tista' tabbuża u topprimi lin-nisa dwar il-proċess ta' din il-konvenzjoni fl-imkien mal-kollega tiegħi Christine Revolt dallon. Konna qed nisqu ukoll mal-partiti, mal-fossi stati kollha sabiex ikun hemm l-aċċessjoni tal-Unjoni Ewropea għal din il-konvenzjoni għal fejn hija importanti għaliex l-odda hija limitata ħafna u bil- Eh, l-aċċessjoni inkunu qed insaħħu l-għodda tagħna qed noħolqu għafas legali u natu iktar possibilità ta' implementazzjoni ġi fil-messaġġ tiegħi huwa ejja nagħmlu iktar flimkien sabiex l-istati membri jagħmlu ratifika kien hemm xi stati membri għamlu ratifika ma' ħafna oħra li le għandna problema bin-nuqqas ta' fejjim ta' definizzjoni ta' ġeneru. U jiena verament nistin l-Kunsil tal-Europa u l-kollegi kollha sabiex jajnuna nċaraw illi dan eh, dinja violenza fuq nisa sempliciment għax huma nisa fil-grupp politiku tiegħi fil-PP aħna impenjati li nibqgħu naħdbu flimkien magħkom għal tolleranza zero għal violenza fuq in-nisa. Grazzi. Grazzi ħafna. Naddi l-kelma l-Sinjura Kristin Revo Dallon. Grazzi ħafna, Sinjura President, nixtieq nirringrazzja l kalima kollha u l-parlamentar parlamentari wkoll li inaqdu l llum il prezenza tagħkom turi li aħna lkoll impenjati li naħdmu flimkien finalment. Finalment in-nies jistgħu jitkellmu, finalment għandna l-opportunità li naġixxu, għandna responsabilità kbira ħafna flimkien mal porter, sinjura kora Bilt, ħdimna għal firma tal-Parlament Ewropew tal-Unjoni Ewropeja għal konvenzjoni. Issa rridu naddu għall-istadju li jmiss ratifika sabiex niżguraw li din il-konvenzjoni tiġi implementata b'mod xira. It-tliet pilastri tal-konvenzjoni, il-prevenzjoni, il-protezzjoni u il-prosekuzzjoni irridu jitħadmu il-prosekuzzjoni ta' persuni li huma responsabbli għal rejati rridu niżguraw li l-konvenzjoni tiġi implementata b'mod eh, tajjeb u mingħajr ratifika ma nistgħux naġixxu fuq livell Ewropew. Issa qegħdin f'mument kruċjali fil-ħidma bejn il-Parlament, il-Kunsill u il-Kommissjoni qed ninnegozjaw il-kodiċi ta' kondotta. Din ser tfassal b'mod ċar is-seta differenti tal-Parlament ta anzi tal-Unjoni Ewropea tajt il-kallima. Fil-Parlament Ewropew għamilna monitoraċ mill-qrib tal-istadji li waslu għal firma tal-konvenzjoni. Aħna ninsistu illi l-Unjoni Ewropea għandha bżonn ta' setat komprensivi sħaħ fil- laqsma kollha koperti mill-Konvenzjoni ta' Istanbul sabiex niżguraw illi minkejja li mhux l-istati membri kollha irratifikaw il-konvenzjoni jkun hemm protezzjoni għan-nisa kollha jkunu fejn ikunu fl-Unjoni Ewropea. Barra minn hekk aħna ninsistu wkoll illi membri tal-Parlament Ewropew jinżammu aġġornati dwar in-negozjati u jkollna wkoll feedback bħal periodu li għada. Nirringrazzja u koll il-presidenza estonjana illi zgurat illi il-konvenzjoni ta' Istanbul tkun fuq l-agenda taħħa. Il-presidenza bulgara u dik Awstrijakka għandhom jamlu l-istess. Din il-konvenzjoni għandha tkun priorità assoluta nina rridu naslu sal-aħħar sabiex finalment inwaqfu darba l-dejjem dawn iċ-ċirkustanzi inaċċettabbli. Nirringrazzja l-kallima kollha li tkellmu illum li qed jistaqsu lill-istati membri li 11 istat membri illi m'għamlux ir-ratifika li finalment jagħmlu hekk. Nixtieq ukoll nappella lil dawk l-istati illi sfortunatament qed idaħlu miżuri ta' teddid illi jaffetwaw l-nisa l-Polonja pereżempju nixtieq Infakkarkom illi il-ġimgħa l-oħra fil-plenarja l-Parlament Ewropew adotta riżoluzzjoni dwar l-istat ta' drittijiet fundamentali fil-Polonja. Kien hemm rapport allarmanti illi għalilna illi id-drittijiet tan nisa huma medda, id-drittijiet tan nisa huma wkoll id-drittijiet umani u l-istat tal-Polonja irrit jagħmel dak kollu li jista' sabiex jipproteġi dawn id-drittijiet iżda mhux qed isir l-Unjoni Ewropea trid tagħmel dak kollu li tista' sabiex tiżgura illi ratifika tiġi wkoll kodiċi ta' kondotta il-Kummissjoni Ewropea trid tressaq proposta sabiex tiżgura li nkunu nistgħu naddu għal adozzjoni ta' direttiva komprensiva eh, dwar il-vjolenza li taffetwa lin-nisa. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Tajt Signor President. L-Onorevoli Panendel Tortino fisem il-Kummissjoni għal żewġ minuti. Grazzi ħafna. Fl-aħħar mill-aħħar, fl-aħħar tal-ġurnata anzi nixtieq natikom aġġornament dwar x'qed jiġri fid-daw tal-kodiċi ta' kondotta wkoll taħt il-Konvenzjoni ta' Istanbul. Nixtieq infakkarkom il illi għadu kif kellna jumejn ta' diskussjoni fil-kollokju annwali ta' drittijiet umani kif ukoll fuq id-drittijiet tan-nisa fi żminijiet turbolenti nixtieq nikkonferma illi l-impenn u l-ambizzjoni tal-Kummissjoni huwa ola minn qatt qabel u dan ġi konfermat mill-ewwel Viċi President Timmermans u l-Kummissarju Jirova fl-aħħar jumejn. Aħna nistaqsu l parlament sabiex jena nikonvinċu li l-istati membri li din l-ambizjoni għandaw wkoll timbidel fir-ratifika tal-Konvenzjoni ta' Istanbul għaliex nafu li l-Parlament huwa ambizjus daqsna jew iktar fil-ħidma kontra violenza fuq in-nisa. Aħna għandna test dwar il- kodiċi ta' kondotta li ġi propost minnaħa tal-Kummissjoni qed jiġi diskuss fil-grupp ta' ħidma tal-Kunsill taħt it tal-Presidenza tal-Kunsill Estonjana. Aħna vinkolati mill-firma però tafu illi l-ambitu għal limitat mill-istati membri. nistaw biss imbidlu liġijiet ta' rifument ta' liġijiet u dan war qafas li fih qed naħdmu dak li qed nippruvaw nagħmlu però huwa illi naslu għal l-implementazzjoni prattika sabiex l-Unjoni Ewropea tkun tista' titkellem b'vuċi waħda meta nofru rakkomandazzjonijiet jew deċiżjonijiet dwar e, rapporti ta' grev u l-komplament. Dan qed niddiskutu fil-grupp ta' ħidma tal-Kunsill dan ix-xogħol għadu għaddej kellna xi laqat. Ġifieri ma nistax ngħidilkom l-imtriq ser nieħdu bħalissa, però nissigurakom li qed nippruvaw nagħmlu għodda prattika għal komissjoni l-Kunsill u l-Istat membri sabiex ikunu jistgħu jagħmlu implementazzjoni xirqa tal-konvenzjoni. Aħna użajna il-modell għal kodiċi ta' kondotta li hemm fil-konvenzjoni għad drittijiet tal- eh, persuni b'dizabilità użajna dan il-modell għat-test u aħna nisperaw illi naqblu ta' malajsa biex inkunu nistgħu nistaw naslu għal ratifika nisperaw fixxu li ġejjin taħt il-presidenza tal-Bulgarija. Però bħalissa ma nistax natikom iktar aġġornamenti minnek. Nishtiq najd biss mill-ġdid illi mur ser nestendu l-ambitu ta' deċiżjoni tal-firma dan inqabel minnaħa tal-Kunsil irridu namlu is-sitwazzjoni pratika kemm jista' jkun fl-implementazzjoni. Grazzi ħafna. Grazzi għal din l-informazzjoni. Issa, nishtiq nadi l-opportunità li l kollegi mil membri nazjonali li titkelmu. Il-koll għandkom l-opportunità li titkellmu, però jekk joġobkom irrispettaw il-ħinijiet, għandkom interpretazzjoni għal 9 minuti oħra, ġifiri sa' 6 u nofs forsi l-interpreti jkunu ġenerużi u jatuna ħames minuti, pero nappellalkom il-li zommu għazewċ minuti u wara naqtew il-mikrofonu sabiex kulħadd ikun jista' jitkellem. Dank Frau de voorzitter. Ik zal het heel kort te houden, dus misschien geen... Grazie ħafna, signor President. Senzon fil-qossor. Forsi mandiġ għalfejn nieħu żewġ minuti. Nixtieq ngħidilkom Dwar is-sitwazzjoni fil-Belġju. Għal ħafna snin il-Belġju kien impenjat sabiex jiġġielet il-violenza relatata mal-ġeneru għax din hija pilastru tal-gwaljanza bejn is-sessi sal mill-2001 il-Belġju ifoka il-politika fuq violenza eh, għabbażi tal-ġeneru bħala parti minn pjantazzjoni li ġejja mill-Parlament federali, il-reġjuni u l-autoritajiet lokali. Il-pjan huwa koordinat mill-Istitut għall-opportunitajiet ugwali, għall-opportunitajiet indaqs. Kienem different, kienem pjanijiet differenti fil-2003, 2007, 2008, 2009, iħor fl-2010 u pjan iħor fl-2014 il-metodu ta' ħidma huwa ibbażat fuq titjib fil-qasam tal-politika fejn titħol il-ġrida fuq kontra l-vjolenza. Il-vjolenza fuq in-nisa għadha kwistjoni taħraq għalina. Għalhekk aħna bdejna il-ħames pjantazzjoni nazzjonali illi ġi approvat minnaħat tal-Parlament. saru sforzi sabiex nindirizzaw kull tip ta' violenza kemm fuq nisa u kemm fuq l-irġiel sabiex nevitaw din il-violenza, niġġieldu u nindirizzaw din il-violenza et natu attenzjoni partikolari l-violenza sessuali barra minnek il-pjantazzjoni huwa konformi bisħiħ ma' tratt mat-trattat tal-Lisbona meta niġu għal levitar u il-ġlida kontra il-violenza fuq in-nisa u il-violenza domestika. Niffokaw fuq kull tip ta' violenza, violenza fuq is-sieħeb sieħba, il-mutilazzjoni tal-ġenitali tan-nisa, żwieġ sforzat u kif ukoll violenza sesswali il-pjantazzjoni nazzjonali għal ġlieda kontra il-violenza fuq il-ġeneru tfisser illi il-Belġu adotta approċ komprensiv għal dawn il-problemi. Issa għanna sitt għanijiet illi sen semmilkom politika integrata għal ġlieda kontra l-violenza, għanna approċ kwalitattiv u kwantitattiv fejn titħol l-informazzjoni dwar il-vjolenza, l-prevenzjoni, l-appoċ, kif ukoll il-ġlieda kontra il-vjolenza fuq livell internazzjonali dinja xi ħaġa ma nistgħux ninsew. Grazzi. Grazzi. Nerġa' nirrepeti jekk joġobkom toħdux iktar minn żewġ minuti, għadek kif ħadd minuti, sinjura. Is-Sur Simmerk mill-Litwanja. Eh, Grazzi, Signora President, eżis kollegi, l-ewwel net irrid eh, għar l-konferenza li organizzajtu fil-Vilnius fil-rebja li għaddiet dedikata l konvenzjoni ta' Istanbul. Nirringrazzja Signora President u anki l-esperti tal-panels kienem fosna dawk li uh, eh, tkellmu kontra il-konvenzjoni il-Kumitat ta' Drittijiet tal-Bniedem fil-Parlament tal-Litwanja eh, indirizza il-gvern fu fuq il din il-konvenzjoni il-gvern issa diġaħa deċiżjoni, pero issa hija hemm il-presidenza li trid tiddeċidi. Sfortunatament, aħna qegħdin nbidlu l-liġijiet u għed uh, uh, normalment namlu xi ħaġa meta tiġri xi ħaġa verament kera. Dawn il-każijiet emblematiċi ta' violenza, per eżempju. Għalhekk jidher ċar min qed jagħmel xiex għandna qafas legali pjuttost uh, Eh, komplika kompless imma il-finanzjament eh, ma jeżistix. Aħna għanna żewġ alternativi fuq issa jew il-presidenza se tindirizza il-qorti kostituzzjonali jew inkella impossibilità oħra li il-konvenzjoni tiġi ratifikata b'derogi ma ma nafux se jkunu dawn id-derogi, x'se jkunu dawn il-limiti ta' dawn id-derogi għaliex aħna fil-Parlament fil-Litwanja għandna persuni li huma kritiċi ħafna tal-konvenzjoni. Grazzi ħafna issa l-Onorevoli Jandroveski li huwa mill-Senat tal-Pollonja. dan kien dibattitu asimetriku għall-aħħar kien hemm dibattitu fil-Polonja, dibattitu li għadu għaddej, Fu suġġetti diffiċli bħala riżultat tal-konvenzjoni u dan huwa propju għaliex hemm il-biża li din il-konvenzjoni flimkien ma' bosta elementi oħrajn mhux biss għandha aspetti pożittivi imma saħsitra tista' ukoll tkun teddida u tkun eh, twassal għad disintegrazzjoni tal-familja. Il-familji fil-Polonja huma imħarsa mill-Kostituzzjoni u familja Pollakka hija eh, meqjusa familja meta tkun komposta minn unjoni bejn mara u raġel. dak illi manniex fil-Polonja hija eh, tip ta' kontrat kif eh, hawnhekk fil-punent eh, li huwa dominat essenzjalment mir-raġel. Aħna kenna diskussjoni ta' violenza hawnhekk imma naħseb illi Lisa Ovir verament kienet rilevanti ħafna meta irreferit għal violenza ekonomika. Dan l-aspett tal-konvenzjoni jiena nilqaw għaliex hemm problema ta' violenza ekonomika f'bosta pajjiżi madwar id-dinja. U eh, din narawa taħt bosta forum fil-Polonja 400 miljon euro jitħalsu lil persuni illi jaħbu jew jistaħbew f'bosta pajjiżi Ewropej sabiex jaħarbu mill-obligi tagħhom. Naħseb illi ma teżisti ebda armonizzazzjoni, ebda koordinazzjoni fil-mod kif aħna nindirezzaw din il-vjolenza ekonomika. U din hija xi ħaġa illi verament għan bżonn illi tissaħħaħ. Grazzi ħafna issa is-Sinjura Claudette Bottigieg, membru tal-Parlament Malti. Nitkellem bil-Malti fil-ġlida ta' Malta kontra l-violenza domestika u l-violenza bazi tal-ġeneru f'Malta għaddit il-liġi tal-violenza domestika fl-2006. F'Mejju 2012 firmajna l-Konvenzjoni ta' Istanbul li rratifikajna fil-Lulju tal-2014. F'dawn il-ġranet il-Parlament Malti qed jiddiskuti liġi ġdida fuq il-violenza għabbażi tal-ġeneru u l-violenza domestika li se tintegra il-liġi tal-2006 Din il-liġi ġdida se tinforza l-Konvenzjoni ta' Istanbul u se daħħal obbligi ġodda lejn il-vitmi fil-waqt li se jħraxu il-pieni għal min jikommetti għat violenti. Hawnhekk illum tkellimna fuq ir-rieda politika biex il-liġijiet u l-konvenzjonijiet ma jkunux kosmetiċi u biex mill kilim nadu għall-azzjoni. Ftit aktar minn xar ilu ġo pajizi nqatlet mara illi kella l-kuraġġ titkellem u tesponi l-affarijiet qed nirreferi għal Daphne Caruana Galizja. Illum raġel li jeddet il-ħajja tal-ħabiba tiegħi membru parlamentari Ewropea Roberta Mezzola tressaq il-qorti. Jiena nispera li jissir ġustizzja ma' dawn iż-żewġ nisa prominenti ħalli nisa oħrajn li qed ibatu fis-silenzju fis-skiet ikollhom tama li huma wkoll ħajkollhom il-ġustizzja.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 violenza fil-Germania, il-Portugal ġi rikonoxxut għal prassi tajba. Gvernijiet suċċessivi għamlu pjanitazzjoni nazzjonali u kien hemm varja hemm bżonn investu fil-ġlieda kontra l-vjolenza fuq in-nisa billi inħarġu in-niskola involuti, nieħdu miżuri sabiex niproteġu l-vitmi. Bħalissa għanna il-ħames pjan nazzjonali għal ġlida kontra l-violenza fuq in-nisa u violenza domestika li beda fl-2014 u se jiġi konkluż f'Diċembru. Dan juri l-impenji tal-Portugal f'diversi eh, korp internazzjonali bħal Nazzjonijiet Maquda l-Unjoni Ewropea fost l-oħrajn neffukaw fuq il-Konvenzjoni ta' Istanbul. Nitkellmu mhux biss dwar il-vjolenza domestika iżda wkoll violenza oħra fuq nisa bħal e, mutilazzjoni ta' ġenitali tal-mara. Il-pajjiż huwa l-ewwel pajjiżija l-Unjoni Ewropea illi irratifika dan l-istrument mod unanimu għanna lan illi nilqu protezzjoni aħjar għal vitmi, kastigi aħjar għal min wetta ir-rejat u taħriċ aħjar għal professjonisti involuti l-imħalfin, e, il-polizija u networks li joffru appoċ l-vitmi. F'termini ta' leġizlazzjoni sar tibdil fil-kodiċi kriminali fl tal-2016 skont il-Konvenzjoni ta' Istanbul. Dan irrid jinbidel e, frejat, speċjalment il-mutilazzjoni ta' ġenitali tan-nisa wkoll il-żwieġ eh, sforzat, il-fastidju e, eh, sesswali dan irrid isir rejat. Qed nibdlu il bidel il-liġi portugiza, pero jridu nibdlu l-mentalità fil pajizi kollha. Għatem ħafna xisir parma għadna l-lum f'termini ta' koordinazzjoni u kooperazzjoni eh, ta' l-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Taip, aš labai noriu padėkoti mūsų vertėjams, kad jie dar sutiko penkias minutės padirbti eh, dar ilgiau ir padėti mums suprasti vienas kitą ir mes turime uh, uh, paskutinę e, pranešėją iš e, Italijos e, nacionalinio. tajna ħames minuti oħra sabiex nifmu xurxin issanna l-aħħar kellima illi tirrappreżenta il-Parlament Taljani Signora Ġil. Si, grazie President. Grazie President. Kollegi tiegħi diġa tkellmu fuq kemm kien importanti u influenti il ratifika tal-konvenzjoni f'pajjiżna Kemm kien importanti nitraduċi nitraduċu fregoli vinkolanti affarijiet pal violenza tal-ġenru pala ksur ta' drittijiet tal-bniedem u r-rabta tal-li stablizu konvenzjoni bejn violenza tal-ġeneru u dużugwaljanza. Qoddimna mannix biss kwistjonijiet li għandhom xaqsam madrittijiet, imma li għandhom xaqsam mad-dinjità tal-bnedmin u l-integrità tal-persuni u li itemmu triq lejn il-libertà tan-nisa illi biddel is-soċjetajiet tagħna. Xtaqt infakkar kif hemm xi ħaġa ġdida fil-vjolenza kontra n-nisa llum. Mhux qed nitkellmu biss dwar residwu patriarkali ma reazzjoni għal libertà għal dak li kisbu n-nisa. Mish kwistjoni ta' kizba ta' drittijiet, imma ta' ħarsin sabiex is-soċjetajiet iħarsu l-libertà tan-nisa. Għal daqsant kull darba li nitkellmu fuq violenza fuq in-nisa, mhux biss qed nitkellmu fuq ksur ta' drittijiet tal-bniedem ma xi ħaġa illi tmur kontra s-soċjetà eh, il-kuxenza ċivili tas soċjetajiet kollha. Hawnhekk ninaqat ma' punti li qajmu kollegi oħrajn fuq il-proposti ta' direttiva mill-Kommissjoni li tarmonizza l-idea ta' violenza tal-ġeneru u affarijiet relatati u nittama illi it-triq ta' sħobija u ratifika tal-konvenzjoni ta' sal-fjanda ta' sal-grazzi. Ačiū labai. Eh, dar kartą noriu padėkoti eh, mūsų trečiosios panelinės diskusijos. Grazie. Nishtiq nir-ingrazzja li l-kalima kolla fit-tielet panel. Nishtiq nir-ingrazzja l-presidenza estonjana għal-ratifika tal-Konvenzjoni ta' Istanbul waqt il-presidenza tagħha u nispera li l-Bulgarija tkompli bil-ħidma jina grata ħafna għaż-żewġ rapporters, nirringrazzjakom għal-ħidma tagħkom u grazzi tal-li esprimejtu l-pożizzjoni tal-Parlament. Nixtieq ukoll nirringrazzja l-rappreżentanti tal-15 il-Parlament eh, tal-Stati membri u il-Parlament Norveċiż għal dan id-dibattitu qed nitkellmu dwar kif niġġieldu dan il-fenomenu tal-mistija vjolenza fuq in-nisa. Grazzi ħafna bekk nalqu is-seduta. Nisperaw illi nispera niltaqa' magħkom eh, waqt seduti oħra interparlamentari il-Presidenta tirringrazzja lill interpreti u s-segretarjat tal-ħidma tagħhom nispera niltaqgħu m'għandumux nixtieq ngħid lill-membri tal-Kumitat FAM illi l-laqa li jmiss ser issir fir-rabat ta' Diċembru fit-tlieta ta' war nofsinhar. Grazzi ħafna u l-lejla tajba.